good afternoon to all of you. I hope that you had a nice lunch break. milkom nittama li kelkom pawza li ikel tajba, sar ġajna l-ura. Il-ġurnata twila, il-lum fil-komitat tagħna, però interessanti naħseb li e, ismih kien eccellenti dal ħodu u tawna fuq ix naħs. I would like to take you through. Issa nishti eh, najdilkom xġara fil-laqa tal-koordinaturi l-bera. L-ewwel net eh, la bosta l-aġenda tal-2000 tal-2000 tal-2000 għal sena d-dihla id-deċidejna e nistidnu il-Sinjora McGuinness, il-medjatura għad-dritti ta' tfal, hija kienet edha fil-laqa li kien hemm Londra fuq dan is-suġġett u ħadd irrapporta lura eh, fuq dawn il- Umba temxi tal-bit tal-gruppi fuq l-agenda ta' l-ulju se jkun inklużi f'dik ta' eh, Deċembru. Naqbel, minn tistax eh, tismani? Eh, iva, jiena nisimak, pero ma naqbilx minn dak li għettajt. Jiena natik il-mikrofonu wara li nkun spiċajt fuq il-rizultat tal-koordinaturi. Laqa ta' settembru ħat inkludi erba petizzjonijiet fuq disabilitajiet. Petizzjoni waħda kontra svilup, svilup, svilup urban fi Franza. Oħra fuq eh, il-bini tal-land fil-Bulgarija, fil possibilment se diskutu aktar tard, u jiena naf il-li dini għal-kwistjoni li trid diskuti le. Issa ngħidlek. il petizjonant tal-informazzjoni kollha u il-Kummissjoni wkoll eh, ġiet eh, marfa u qalet li segretarjat mod ċar li ma jistgħu jagħmlu xejn iktar fuq dan is-suġġett u jekk trid mill-grupp tal-ħodor jerġaw eh, e, nitkelmu fuqa, għanna bżon ta' kjarifika, ġustifikazzjoni sħiħa għal riżultati li jista' jkollok li jkunu suffiċenti biex inkunu nistgħu nerġgħu ndaħluha fuq l-aġenda. It-tieni e punt, l-adozzjoni fuq mistoqsija orali fuq il-kwistjoni tal-leġislazzjoni tal-mortgage e, fi Spanja. E, Deċidejna li namlu mistoqsija orali fuq iż-żewġ kwistjonijiet il-leġislazzjoni u fuq il-mortgage u l-servizzi finanzjali u bħalissa test qed jiġi preparat mis-segretarjat u se jkun bħala bażi, se nużaw bħala bażi għal mistoqsija orali biex nadottawa fl-Ulju. Il-skadenza l-emendi hija nhar it-tlieta li ġejjin bħallum ġimgħa 30 eh, ta' xahar fis-sitta ta' warlof ta' flaxija. Mm, kull ma rridonek u ma il-sentenza. Ma, ma teħdet lebda eh, deċizjoni fuq kif u dibattitu fuq ir-rakkomandazzjoni kontestati il-soluzzjoni ta' kompromess proposti minni ġew accettati blebda eccezzjoni. U deċidejna u koll nitolbu l-opinjoni legali fuq l-ammissibilità tal rakkomandazzjoni kontestati fuq il-Jugendamt fil-Germania u dina ġiet approvata unanimement. Fuq ir-rapporti u opinjonijiet il-koordinatori eh, SND, il signora Cabezon, se tatina iktar informazzjonijiet illum fuq id-deċiżjoni tal-gruppi tagħha fuq ir-rapporter ta' li se jagħmel dan ir-rapport fuq il-rapport annwali tal-Ombudsman tal-2014. Qed tistenna biex tidħol biex tatina il rapport tagħha. Umbat il-punt 5 sa 12 e, mħabba li ma jkonnix interpretazzjoni dawn il-punti sen nitrattawhom bil-miktub. U issa ħana dirkom ħaġa li importanti ħafna. Jiena ir-rapporter fil-Komitat Libe. Aħna fil-Libel meta jkonna il-koordinaturi namluha nartatnej fi Strasberg ta' satej u satej u nofs kull darba. F'dan il-kumitat sija għal koordinaturi u peress illi l-attivitajiet b'xi mod mhux biżejjed il-ħin li għandna l-aġenda illi kulħadd ikun rid jitkellem hija ħaġa tajba, però laqas din is-sija ma biżejjed għalina għal daqstant huwa assolutament impossibbli li aħna nittrattaw il-punti kollha li jkun hemm fuq l-aġenda f'sija. Allura jiena ddeċidejt li għandna niprovaw nerġaw norganizzaw il-koordinaturi biex niprovaw eh, ikolna diskussjoni sħiħa eh, biex il-persuni kunu jistaw jiddiskutu verament il-punti, mux naġlu eh, fuqom. U jien nixtieq ninformakom li dan il-komitat hemm bżonn jaħdem bħal komitati oħrajn. jiena kont koordinaturi fil-Juri u fil-Libe u dejjem kellna biżejjed ħin biex nkunu nistaw naħdmu. Dina hija verament frustranti. U issa qed nara illi e, e, il-kollega e, tixtieq titkellem fuq da u jiena naqbel miegħek perfettament m'għandekx idea kemm huwa diffiċli illi wieħed jitkellem meta jkun hemm noqas ta' żmien. Dan huwa dak li xtaqt ngħid fuq il-koordinaturi. Issa nista nisma' minn għandek sur Terry Cabras. Grazzi, grazzi ħafna fl-aħħar taf x'inhuwa isimni jina napprezza dan, grazzi. Għax naf li huwa isem diffiċli. Jiena fil-bira fil-laqa tal-koordinati konna kolla għajinin kolla kemm aħna u għalek kien hemm nuqqas ta' ftehim u ta' interpretazzjoni. Inti għattilna l grupp tagħna illi aħna bravi ħafna. E, u jinaħt li aħna naf li aħna bravi. Pero dana għattu wara illi għanta ċettajt illi l-punt tana fuq il-liu pilot għandu jiġi trattat fl-ulju. U għandi ixida dawnek illi inti accettajt dawn l-affarijiet għall-agenda tal-ulju. Umbat wara eh, din id deċidajt tamela f'Settembru. U jina eh, verament kont sorpris ħafna Għax l-ewwel deċiżjoni u tiegħek din id-deċiżjoni kienet Lulju. U għal daqstet <laughs> jena għalekka tilli inti brava u inti għat li aħna bravi u li kollox miexi sew. Fuq il-mistoqsija tal-Bulgarija jena għacċettajt illi inti deċidejt illi e, mux ħatkun kif għadna aħna għax ma kellniex dokumenti xnuru e, biex niprovaw il-proposta tagħna u għatem ħaġa oħra, ċoħe, marbut mal-mistoqsija li ġaġit miktuba kien hemm anki l-possibilità li namlu rizoluzzjoni. U jina rajt hawnhekk kien hawn erba' gruppi kienu a favur ta' rizoluzzjoni. Però ma votajniex. U inti e vota e deċidejt li ma naħduwiex rizoluzzjoni. U għal din ir-raġuni fi żewġ każijiet fil kasta tal ju pilot u anki fuq il-dan il-aħħar kas li semmejt jiena ma naqbilx miak, jiena obbedienti, ħafna u jiena bravu uh, m'għandekx idea kemm jiena bravu. Imma jiena u fl-aħħar naċetta dak li inti tajt, però jiena di dritt u dmir li ngħid dak li ġara u nesprimi li jiena ma naqbilx miak. Perfettament naturalment inti għandek raġun, inti tista' titkellem meta trid tajli dawn affarijiet kollha jien naqbel miegħek letteralment fuq il- fuq l-affarijiet li għattint ġiet ikkontestata mill-gruppi l-oħra. Aħna jistgħu nerġaw ninkluduha fl agenda Fuq it-tieni punt mbagħad tiegħek fuq il-fat kan nix nieħdu rizoluzzjoni jew le, jiena fimt li aħna għadna li peress li jina għandi esperjenza u diskutejnija apertament kien hemm anki eh, l-idea li namlu anki żewġ kwestjon mistoqsijiet orali u jena il-konferenza tal-presidenzi mux se te permetti li kunem zewċ mistoqsijiet orali. Umbat edda deċidejna namlu wahda biss, umbat tkellimna fuq rizoluzzjoni, umbat aħna għadna li jem il possibilita li jem grupp illi jressa rizoluzzjoni. U tini jena għat, sinċerament, illi jena għandi dubju kbir illi aħna umbat naddu Eh, tiġi accettata fil-konferenza tal-presidenti eh, bi rizoluzzjoni. U jekk aħna naddu fil-konferenza tal-presidenti jenati li l-aħjar mod li dan namluħ il-mod eh, konġunt mal-komitat leġislativ li għandu li għandhom għarfin iktar sħiħ fuq il-sustanza ta' dan is-suġġett. Imma ħadd ma rrit illi dan isir. Aħna dejjem nistgħu nikiribatu ittra l kumitat ekon u niprovu u namlu għaskont 54-55. Aħna fil-komitat id-deċidejna u jena eh, għaw il-kollegi li jistaw jajnuni u anki segretarjat aħna d-deċidejna l-inresqu nresqu mistoqsija li wahda u l-kwistjoni ta' rizoluzzjoni ħallu għal iktar tard but that wasn't our position and it wasn't voted. Ma dik ma kienieċ il-pozizjoni tagħna u ma ġiġ votat. We should have expressed our different opinions. Għanna dritt nesprimu l-opinjoni differenti u naħseb li kien hemm maġġoranza a favur ta' riżoluzzjoni. Because I, well, well, sorry I couldn't be there yesterday. I dispiaċi li jena ma konċ mek il-bera, ma kontenta li kollega kienem. U jena sorpriza, meta enti eh, aħna ma, ma nitkelmux hekk normalment bejnietna. E, et, et nara li kollega et jaċċetta din il-kwistjoni fuq il-Bulgarija e, imma jena kont fil-missjoni fact-finding fil-Bulgarija U nista' ngħidlek li hemm problema drammatika u għandna l-petizzjonijiet u ddeċidejna li nħalluha miftuħa. Imma jekk nerġgħu nagħmluha darb'oħra tajjeb, però din hija imbarazzanti li din id-deċiżjoni ħadniha huma verament huma inundati b'dan l-iskart f'din il-landfill inti ma konċem hemm jiena jiena rajta bajnejja. U ma nistawx sempliċement għax inti ma joġbokx jew forsi tista' taħseb illi aħna grupp zaħir. Jiena ma joġobniex dan il-mod kif naħdmu. Aħna ddeċidejna nħalluha miftuħa. Anki fuq kwistjoni oħra l istess ħaġa. Iddeċidejna li nħallu miftuħa kwistjoni u inti ddeċidejt talaqa. Exactly. This came from the Baljars. This... Vero, darġi mill-Baljars. Jiena dan huwa veru, jiena mandi m'għandix problemi la favur la askontra, ma jiena jiena norbot kompletament fuq is-segretarjat. U ma qalu mal-Kommissjoni illi mem lebda sustanza ġdida fuq din il-kwistjoni. Deċidejna u dana u skont ir-regoli lek memx Eh, informazzjoni ġdida, evidenti li se tbiddel il-materja, allora hemm bżonn li jkun hemm ġustifikazzjoni sieħa biex nerġgħu ndaħlu fl-aġenda. U dana iddiskutejnieh biss Jiena dal-moment qed nerġa' nħossni illi għandna eh, hemm bżonn nagħlqu għandna l-Ombudsman Ewropew qed jistennina barra, inti tit verament kompli titkellem fuq da ċeċilja. Jiena mi jiddispjaċini wkoll Jiena minix kontenta, ma jien għandi sensazzjoni, u rajtu bajnejja u koll, jek inti ma toġbokx deċizjoni, jew jek għandek xaħġa differenti, tabex fuq il-punt li mis, u tajt xaħġa, il dikjarazzjoni. Issa għed nitkellem mal-president, u inti tbidila. U jiena ma nħosni zgura b'dan il-mod. Jekk inti preparajt ruħek fuq il-kwestjoni tal-Bulgarija b'xi materjali bil-miktub biex naraw xinija il-kwestjoni, ma li ti prezentana eh, eh, b'din id-deċizjoni. Hemm nies li qegħdin ibatu hawnhekk u għandna l-petizzjonijiet. Tajjeb, jiena personalment se niverifika xem ġdijt u xem antik. U u hemm xi informazzjoni ġodda. nistgħu nerġgħu nitkellmu fuq dan il-punt, issa nisimgħu minant Peter. Jiena xtaqt najt ħaġa fuq ir-regolament. Aħna diġa kienna il-laqqa tal-koordinaturi kien hemm ħafna deċiżjonijiet li ġew pubblikati. Hemm bżonn insibu proċedura e, e, e, issa intilfet intilfet eh, intilef il-mikrofonu tal-President. Eh, Għawn tlieta minnis li kienu fl-istessin. Peter, testa tħalli li signora Valina titkellem l-ewwel, grazzi. Grazzi. Mux etiċedi li eh, Peter, jena kont tlabta qabel li nitkellem, jena naqbel mal-intervenzjoni tal-grupp tal-ħodor. Jiena naf li aħna nis ħelwin, però x'dara l-bira. Dal-ħodu, eh, tkellimna fuq l-importanza tal-petizzjonijiet, l-importanza tal-ċittadini, l-apertura tal-istituzzjonijiet lejn iċ-ċittadini. U norm, u għonek edin namlu l-kontra, għatmen bizzejiet biex nitkelmu, għatmen bizzejiet biex nitrattaw il-punti fuq l-agenda tal-laqa tal-koordinaturi edin dejjem naqsmu minn punt naqbżu minn punt tal-ieħor u l-bieraħ kien hemm erba' gruppi illi xtaqu illi kun hemm e, eh, e, eh, e, eh, mistoqsija u riżoluzzjoni. Huwa veru li fil-bidu kien hemm biss mistoqsija. Però kien hemm erba' gruppi li rridu anki riżoluzzjoni u dawn anki l-grupp tagħna fosthom u laqas kena ċans nivutaw, u laqas nesprimu il-punto di vista tana ta' daw l-erba gruppi. U dina miex dan mux metodu demokratiku. Umbat nibqaw minnajr interpreti, aħna għedin l-axar. u ma nistawx fl-istess ġurnati fl-istess ġurnata li fil-ħodu najdu kemm hija importanti din dan il-kumitat għal petizzjoni u l importanti il-petizzjonijiet. Imbagħad fil-ħidma tagħna ta' kuljum noraw il-kontra jiena nista' niżgurak li aħna eh, se niżguraw li tkun hawn biżejjed ħin għal eh, koordinaturi jiena naqbel perfettament ma dak li qed tajt u jiddispjaċini daqs kemm li lilek. Jekk mhux iktar għax mhix ħaġa sabiħa meta eh, wieħed ikollu laqa u ma jkollux iċ-ċans l agenda l-agenda kolla kemmi u ma jkunx hemm ħin. Mela, issa Peter jar. Jiena et ninnervja ftit. Minnaħa, wahda nistaw najdu l-President illi memx ħin għal laqa tal-koordinaturi u fl-istess ħin umbat intawlu il-laqa bil-dibattitu nistaw najdu li tartana għax bdejna tart u ma kienniex bizzejiet ħin. Pero ħadna deċiżjonijiet fil-laqa tal-koordinaturi ma deċidejniex kollox Però aħna ma nistawx issa nerġaw nibdew il-laqa tal-koordinaturi issa. Għax per eżempju e, il-koordinatur tal-SD mu ixaw, anki i kienet kontra rizoluzzjoni. L-ewel e, e, ridna mistoqsija orali u li nistaw niddeċidu aktar tard, issa niproponi u dan id-dibattitu hawnhekk u illi u nistaw, jew inkella nistaw għaxin kella eh, eh, għanna l-punt liħor li għaw bil-agenda għanna l-proċedura bil-miktub wara kollox kuħat jista' jirrispondi u nistaw nerġaw nirrepetu laqqa tal-koordinaturi, pero din diġa ġrat ħafna drabi, illi għam namlu laqqa tal-koordinaturi nitu deċizjonijiet, mbagħad meta eh, jiġu imħabra id-deċizjonijiet nerġaw nibdew il dibattitu u namlu laffariet affarijiet kull darba darbtejot l-darbiet. U bekk ifisser li tilfu ħafna żmien. Mela, niproponi li nċaraw is-sitwazzjoni bil-proċedura bil-miktub, il-gwe u l-ħodor jistaw jamlu appell u l-president tal-grupp tista t-verifika eh, xinuma il- eh, xinija situazzjoni. Missa bizzejiet, e eh, xin għodu nerġaw namlu din il diskussjoni fuq il-koordinatura, rridu nitkelmu fuq il-rapport annuali tal-Ombudsman Ewropew dan u l-punt li rridu niskutu. Il-komplement nistgħu nirsolvuh bil-proċedura bil-miktub. Naqbel ma' Peter. U jena jiddispjaċini illi qed nippruvaw infixklu il-laqab dan il-mod. Il-problema hija li ħafna mill-koordinaturi li kienu għaw il-bieraħ mhux edin għaw il-lejla. E, allora ma nistgħux niddiskutu l-argumenti tagħkom. Allora eja din il diskussjoni nħalluha fidejn il-koordinaturi li jmissu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Għax jena ma narax il sens illi inkomplu diskussjoni bħal din. Veru, tajt il-President. Mela din il-kwistjoni se diskutuhom bil-proċedura eh, bil-miktub u niprofa nsib eh, iktar ħin għal tal-koordinaturi fil-futur. Issa nixtiqkom eh, ndawru l-paġna u nbidlu moħna għal ospiti li għanna għonek u dimna, għetaraw li għonek hija fi trasparenza totali dana eja u għal-iktar komitat demokratiku li għaw fil-awla. Eh, kulħadd Kulħat jġilet, pero ma traħar mill-ħar hemm spiritu ta' kooperazzjoni. Nista' niżgurakom. Jena l-lum et nitkellem mal-delegazzjoni tal-Assemblea tal-Petizzjonijiet tal-Assemblea tal-Galles. Jena nilqakom fil-Komitat tal-Petizzjonijiet u jena kontenta illi <laughs> intkom kontu maħna dal-ħodu l-ħin kollu u illi smajtu anki ismiħ. Issa tkun ħaġa sabiħa jekk natukom il-mikrofonu għal biex tamlu u tamlu diskors. Imma għanna l-Ombudsman Ewropew li Irlandiza li qed tistenna u anki għed Eh, għandaw kol koll skadenzja l-problema. Aħna, il-diskorsi e tana nistaw namluħ, il-punt tal-agenda nistaw namluħ wara fuq il-galles. Mela issa, u issa naddu għall-ombudsman u ta'kom namluħ aktar ta' taħna kontenti ħafna li jintkom għaw il-lum u nħarżu u dim lej kooperazzjoni fil-futur. Issa nistaw nħallu illi titħol Emilio Rajli. So, most welcome, Mrs. O'Reilly, for, for Signora O'Reilly, nil Awkmana maħna għal dan il-komitat, f'dan il-komitat tal eh, petizjoniet, mela, dan il-rapport, u l-ewwel wieħed tiegħek bħala eh, medjatur Ewropew wara li kien hemm ġifri l-elezzjoni f'Diċembru tas-sena l-oħra. Dan huwa eh, nagurawlek għall għal fatt li ġejt eletta mill-ġdid u anki għal rapport Mela, araw ftit l-istampa fuq il-oxra tal-ktieb tal-rapport. Napprezzaw fil-rapport il-Sinjura Rajli għattajt li r-rizultati kienu tajbin anki dwar il-trasparenza fil fin negozjati ta' TTIP għax l-Ombudsman kien eh, qed jaqbel li jkun hemm iktar lobbying u trasparenza fl-Unjoni Ewropea. L-offiċju tagħha hemm eh, ħarset lejn il-kwistjoni, speċjalment il-mod kif kienu mamula il-grupp ta' esperti ta' Komissjoni Ewropea u anki l-fenomenu ta' revolving doors. Il-Kumitat tagħna għamel ħejja rapport ukoll fuq dan ir-rapport tiegħek imma senatu ċans lilek, Sinjura Riley, biex tkellimna ftit fuq dan ir-rapport annwali. Grazzi tal-ġejt. Iva, grazzi, Sinjura President. Ekstrom. Komplement għal-ġurnata tajba, verament u għakostu plaċir għalija li nintaqa maqom. Dan huwa l-ewwel wieħed rapport annwali tiegħi ta' veru għax rappresenta l-sena kompluta ta' xogħol tiegħi. Ħanisħlu ftit u naraw xi punti l-enin, forsi dawk li semawni diġa nitkellem jafu li jien qed nifoka ħafna fuq il-poter is-seta ta' l-inizjattiva propja. U l-iktar li nifoka huwa fuq dan u nara eżattament x'inhuma il-kwistjonijiet ta' amministrazzjoni ħażina li tkun qed isir mod sistemiku. Ġifieri dan kien hemm ħafna każi fuq dan is-suġġett f'din l-aħħar sena li bdejt narom jena. Mela, għandkom uh, review għawnek tal-2014 ġara, per eżempju, Wissu, kienem l-investigazzjoni dwar trasparenza ta' TTIP u fl-ulju aħna uh, l-estejna regoli dwar il-whistleblowing fil-istituzzjonijiet u settembru il-kwistjoni ta' revolving doors u l-mod ta' kif il-Kummissjoni il tippermetti l-uffiċjali jaddu jaħdmu fil-suq privat. Umbat iktar tard jiena kelli f'Novembru l-ittra mill icb dwar il-Ministru Irlandiż u f'Ottubru għamilna u koll investigazzjoni paralleli dwar il-Frontex u anki il-titjiri tar-ritorn Dawn kienu, eh, kien ix-xogħol għamilna sena l-oħra, xogħol ma tantx imbidel, qed nitkellmu fuq 23,000 eh, eh, ċittadin li enuna, ħafna nies ħafna l-menti jiġu għanna, il-menti li għandhom xaqsmu ma mod kif isir l-amministrazzjoni f'pajjiżhom u aħna ġifiri nindirizzaw l-autoritajiet differenti dan jistajat il-kas li jkun l-ombudsman nazjonali jew solvit xi aġenzija eh, Ewropea li titratta dawn l-affarijiet imma aħna l-idea tagħna hija li kulħadd il-kulħadd ngħinu, kulħadd jirċievi risposta għalih. Issa, dwar investigazzjoni formali li aħna bdejna, bdejna 300 u 42 u għalaqna 400 fl-2014 u jisom iċ-ċifri jixpol dawk ta' snin ta' qabel. Araw ftit l-istituzzjonijiet li aħna eh, trattajna fuq l-elementi l-Kummissjoni Ewropea ovvjament l-ikbar waħda um dan mhux imħabba li taħdem ħażajn imma għax hija l-iktar li tiġi li jafu għannis li ġiti ġimil uta. Umbat 47 l-Aġenzija EPSO, l-Aġenzija tal-Mediċini, l-EPSO meta nitkellmu fuq in-nies li kun qed biċċu xogħol fl-istituzzjonijiet meta eh, ma jkunux kontenti jasbu li ġew diskriminati li li jess ukoll hawnhekk fuq affarijiet amministrattivi u il- il-missions li għamlu fibnati differenti tal-Europa, il-Parlament Ewropew dwar l-istaff u anki l-Olaf. Hawnhekk issa nitkellmu fuq il-compliance, hawnhekk iċ-ċifri kopru l-2013. Il-rapport tal-compliance tal-2014 dal-waqt magħna qed naraw li 80% kien hemm eh, u complaints li qablu mal-ombudsman u 20% biss li ma qablux jiena nixtieq li naqsuha din iċ-ċifra ta' 20%. Nixtiequ nilħu id-design fil-mija. Din hija l mira tiegħi. Issa, l-iktar il-ment li niltaqgħu miegħu huwa innuqqas ta' trasparenza nies li jkun qed ifittxu xi dossier xi dokumenti li ma jinexxilhomx x'alek jiġu għandna. Aħna ippruvajna nagħmlu lobbying fuq trasparenza nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni fuq l-isforzi li ilha tagħmel fuq dan is-suġġett. Intom forsi eh, mitħla ta' l-inizjattiva ta' trasparenza li bdiet il-Kummissjoni din is-sena stess, ġifiri ikunem iktar informazzjoni dwar il-laqat li kollom il-kommissarji u il-nis fil-kabinets taħħom meta nitkel daw jiltaqaw mal lobbyist Imma sta u koll għal-lobbyists li jgħidu jaċċettawx li nipublikaw isimhom, ħafna drabi dawn ma jaċċettawx inkunu nafu minn fejn ġejjin li ma eh, organizzazzjoni jew li ma kumpanija imma ma nkunux nafu n-nies. Eh, l-iskuża minna tal-Kummissjoni data protection jiena ma naċċettax dan. Għax il-Kummissjoni tista' toħroġ regola li toħroġ regola kull min jiltaqa' mal-Kummissjoni jrid jaċċetta li jippubblika ismu. Jiena naħseb li l-Kummissjoni trid ukoll tgħidilna eh, ma mil tiltaqa eh, nis li mhux daqshekk importanti għax wara kollox il-lobby jsir fuq kull livell u l-lobbying mhux ħażin minnhom fih, imma tajjeb li jkun hemm trasparenza. Dan kollu ġifieri e, isiru meta jkun hemm xi leġislazzjoni ġdida. Hemm e, nkunu e, nafu x'qed isir. L-investigazzjoni dwar il-revolving doors għadha għaddejja l-Kummissjoni e, ta, risposta tagħha imma fuq Rekomandazzjoni partikolari li jena ħriġt bija li diġa tkellimtkom dwar zminilu mm, ġifiri li meta jkun hemm uffiċjali għolja jitilqu mill-Kummissjoni u jitħlu fis-settur eh, privat u jista' jkun li nħalaq konflitt ma' l-posta fejn kienu jaħdmu qabel, hemm bżonn li jkun hemm aċċess pubbliku għal xi reġistru u naraw l-ismijiet tan-nies, naraw kif ħadmu, u naraw il-xrestrizzjoniet jista' ikun hemm. Anki jiġifieri għax-xogħol jista' jwettqu fis-settur privat. Fuq il-regolamenti ta' l-istaff dawn iridu ovvjament jgħidu dwarhom rridu naraw ukoll kif dan ir-rapporti se joħorġu trasparenza tal-lobbying u qed nitkellmu fuq kif li tkun konfidenzjali eh, ma, ma toħroċ il-kumpanniji, l-individwi u jawnek imma qed nitkellem fuq l-aċċess li ma jkunx bilanċjat. Jiena dan l-aħħar ktibt li l-Mario Draghi, il-President tal-ċermen tal-ICB, għax saret laqa privata f'Londra u kienem eh, direttur eżekutif tal-ICB li eh, matul din illa kien eh, arra kien ta' tarif li kien konfidenzjali u kien hemm ġifieri problema amministrattiva il-diskors ta' dan l-individwu suppost kella toħroġ fl-istess ħin u mhux lada u ċermen Draghi għalli fil-risposta li il bord tiegħu se jistudjaw il-protokolls biex jaraw ir-regoli interni ta' meta n-nies tal-bank jiltaqgħu ma' settur privat. Jina nistana bil-ħerqa dan kollu. Umbat, l-investigazzjoni strateġiċi u um wara kollox aħna uffiċju żgħir hemm biss 65 persuna u naħseb li ikun ħaġa tajba li nużaw ir rizorsi tagħna kif suppost u biex eh, jena naħseb li minn flok nitrattaw l-individwi l-uffiċju tiegħi jista' jaħdem aħjar jekk nifokaw fuq ċertu zoni speċifiċi ta' amministrazzjoni ħażina għax dan ikollu effett tawara fuq l-individwi. Tajjeb wis hawnhekk suġġett kbir tas-sena l-oħra qed nitkellem fuq negozjati bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea fuq it-TTIP anki jekk eh, nafu li kienem ħafna ktar nies involuti u pala rizultat ta' xoli u xolkom u ta' oħrajn, issa l-Kummissjoni qed tkun proattiva f'termini tar-rapporti u tar-records li tagħmel pubbliku. Il-problemi għalaw meta ikunem il-problema tal-consolidated taxxa konsolidata meta il-pozizjoni ikunu leħqwa iż-żewġ naħat minn naħa tal-Unjoni Ewropea ftit tal-akuna għax ikunu jixtiequ jaraw x'se jippubblikaw l-Istati Uniti. Imma records tal-Unjoni Ewropea irridu joħorġu skont ir-regolament ta' trasparenza 10 49 u anki jekk l-Istati Uniti joġġezzjonaw dawn l-oġġezzjonijiet iridu jkunu kol evalwati. Issa, Frontex, jina diġa kellimtkom fuq l-investigazzjoni dwar il-Frontex, il-ġemma diħla sen kun għal-smieħ flimkien ma'kom u mal-Komitat tal-Libe dwar rapport li kien eh, imbeda minn dak li kienem qabli dwar rekomendazzjoni speċifika li komplejtu jiena r-rapport ġifiri l-fat li Frontex bħal aġenziji l-oħra tal-Unjoni Ewropea irrid ikollu jaħdem mekanizmu tal-ilmenti sabiex in-nies li jħossuhom li ġew diskriminati ikollhom fuq xi fejn ħabtu eh, Ġifieri il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, per eżempju, Ovvjament responsabilta dan li jaqgħu ktati kompetenza tal-Istati membri. Dan huwa minnu imma e huma wara kollox huma uffiċjali tal-Unjoni Ewropea repreżentaw l-Unjoni u tajjeb li jkun hemm mekkaniżmu ismi ġimgħa d-dieħla li qed nisena bil-ħerqa. Hawn il- Issa, il-kwistjoni tal-forced return of uh, returns of migrants tafu kemi huwa suġġett attwali mħabba l-problema fil-Mediterran, in-nies li qed u meta jippruvaw jaqsmu l-Baħar Mediterran biex jilħqu l-Ewropa. Is-sena l-oħra jiena għamilt investigazzjoni dwar il-xogħol li jsir biex jiġu ritornati l-immigranti l-ewra lejn pajjiżhom Per eżempju, jekk Spanja ċertu nies l-Irlanda, l-Renju Unit, ċertu nies m'għandhomx jibqgħu f'dawn il-pajjiżi, Frontex tagħmel il-koordinament ta' l-titjiriet li jittieħdu bijom dawn in-nies lura li pajjiżhom. U aħna rajna video dwar titjira bħal din u jiena bdejt naħseb ta' fuq id-drittijiet ta' dawn in-nies, id dritt tal-bniedem u kif niprotoġuhom u għalhekk jiena tlabt il-Frontex biex nagħmlu investigazzjoni parallela bejnietna u bejnietom huma aċċettaw l-VTA kienu entuzjasti ħafna l ambutment tal-Polonija, tal-Olanda u tal-Spanja u kol qed jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom fuq dawn it-titjiriet u dal-waqt ikonna laqab fej jiġu publikati il-rapporti tagħhom. Iġifieri jiena naħseb li il-messaġġ, il-rekomandazzjoni lil Frontex hija li hemm bżonn jarmonizzaw il-modi differenti ta' kif jaħdmu. Per eżempju kif jitrattaw in-nies tqal, sitwazzjoni ta' tfal, per eżempju dawk li qegħdin jittieħdu lura ura hemm bżonn ikun hemm ċertu regoli, ċertu normi. U inti li tikollok sistema eh, olja ta' standards għal protezzjoni ta' dawn individwi. Issa, kwistjoni oħra, European Citizens Initiative, għat nitkellmu fuq si e jek din tiġi aċċettata jew le, ridna naraw kif il-Kummissjoni titratta ECI u tix kif tirrispondi l-nies, speċjalment meta din l inizjativa palli ma tintlaqax mill-Kummissjoni. Kif ġifiri jeżaminaw l-ICI meta jkunem il- numru ta' firem, meta dawn jilħu numru ta' firem. Sur Timmermans l il viċi president li wara kollox eh, hija kompetenza tiegħu huwa dejjem għalli il-Kummissjoni dejjem irrispondiet b'mod legalistiku sissa. Jiena dak li kien interessani kien ehm, kif li sijaj tiġi komunikata lejn in-nies li jkunu bdowa kif jiġu spiegati lil dawn in-nies il-sitwazzjoni. Issa hawnhekk m'għandniex din m'għandix titratta mal-2014 imma antikom informazzjoni dwar investigazzjoni ġdida tal-Loan Initiative hemm li l-proċess ta' trialogu trasparenza tiegħu għax anki għal dan l-aħħar 18 il xar jekk ma kellniex il-menti imma fid-dialogu li kellna ma' soċjetà ċivili mal-MEPs, eccetera, ħafna nizem jilmentaw dwar innu nuqqas ta' trasparenza fil-proċess ta' triologu. U suħossu għom li ma jafux qed jiġri li mhumiex mitla aħna ma konniex qegħdin eh, ngħidu li ma naqblux ma' deċiżjonijiet ta' politika imma li rridu nagħmlu aħna huwa li Naraw trasparenza ta' trilogi kif taħdem, jena ktibt l-Komissjoni l-Kunsel u l-Parlament u tlabtom biex ituni fil-bidu informazzjoni ġenerali, dak li huwa possibli li wieħed jara u dak li le, dak li huwa vizibli, imma jiena nisħaq u ngħid li jiena minix qed nidħol fil- fil-kwistjoni mill-lat politiku imma biss dak li importanija trasparenza. U naħseb tista' niqafaw. Grazzi ħafna. Grazzi tassew tal-li prezentajtina dan il-rapport interessanti. Issa, fil-fat nix niftaħ il-dibattitu għal-mistoqsijiet, naħta l-membri u nati l-kelma l-survalezza. Grazzi tassew, grazzi Sinjura Riley, u għadijem pjaċir li nisimawk titkellem. Inti dejjem qed tispirana u biex intejbu l-istandards ta' demokrazija u anki l-parteċipazzjoni ta' ċittadina tiegħi. Għandna erba' mistoqsijiet nagħmlu mela rigward il-Kummissjoni Ewropea mill-ġdid l-iktar mistoqsijiet ġew indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea u x'jista' jsir aktar sabiex ninkludu trasparenza fiħdan il-teħid ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea minna ma nikkompromettu sigurta pubblika u il-pożizzjoni ta' negozjati tal-Unjoni Ewropea. U xinajdu dwar l-sfidi, sfidi esperienzajt l-2014 b'tani iġu l istituzzjonijiet Ewropej u nuqqas ta' konformi tal proposti tijak. Din hija l-mistoqsija, mbagħad it mistoqsija. Skont id-data mill-rapport annwali jider li hemm tnaqis konformi tnaqis tal-menti li għaw barra mill-mandat tal-ombudsman. X'inhi raġuni għal dan u x'tip ta' miżuri implementattivi waslu għal dan it-tnaqis pożittiv. Tilet mistoqsija rigward ir-rapport innifsu. Fuq is-sit elettroniku dan isbuħ disponibbli biz bl-Ingliż. Jiena dejjem saqsik dwar dan. Hemm pjanijiet oħra biex nindirizzaw biex nitraduċuhom f'lingwi oħrajn kif eh, talba kienet saret is-sena li għaddit ukoll u l-aħħar mistoqsija bil-menti li ġew reġistrati u li ġew trasferiti l-membri oħra tan-network tal-Ombudsman Ewropew hemm xi mekkaniżmi fil-post biex isegwu fuq l-menti trasferiti sabiex nassiguraw li dawn qegħdin jiġu indirizzati grazzi. Is-Sur Terry Cabras Grazzi, grazzi tassew tal-li tiġejt fost nawnek u tal-li samt mana il-xol tijak. Jena għandi mistoqsija qassira. Inti għattinna li hemm madwar 80% ta' konformità x'jiġri bit-20% ta' nuqqas ta' konformità. X'jiġri f'dak ir-rigward? Xejn ma jiġri u ma jamlu ma jtux reazzjoni għal dak li għattajt inti, ma jwiġbu xejn. Xejn ma jiġri għaliex dan huwa importanti ħafna anki għall autorità tiegħek bħala ombudsman. Grazzi. Grazzi tassew. Mandi l-ħat iktar fuq il-lista tiegħi ħallejt il-barra l xaħat, is-Sur Peter Jar. Grazzi tassew. Signora President, grazzi tal-li inti ġejt fostna u attendejt għal din istedina, grazzi għal prezentazzjoni tijak u grazzi u koll għall appoċ tijak, inti semmejt il-trasparenza. E, anki TTIP, aħna rridu naraw kam jeksibnix titjib, anki jek kunem dibattit pubbliku li għadha d-dej, inti tkellimt dwar xogħol anki ta' deputati u aħna nistgħu ngħidu li mhux sodisfatti aħna bħala MEPs konna ftit aċċess għad-dokumenti sa fil-fatt din tranġat u anki il-kwistjoni tal-Kamra Sewda. Dan ikun ta' vantaġġ meta aħna rridu nitkellmu dwar iċ-ċittadini fuq it titep hemm kwistjoni għadha pendenti, però Is-sur Valenza semma dan il-punt, it-trasparenza, il-persuni qed ikompli jirreferu għal protezzjoni tad-data bħala kontroargument. Inti għandek xi limitazzjoni fejtaj, pereżempju, jien napprezza it-trasparenza u li din għandha ċertu importanza, ċertu bilanċ. Però fejn ta' tal-linja mbagħad hemm ċertu bilanċ li jrid jintlaħaq u xek. Għaliex aħna komplu nirċievu l-menti dwar dan meta il-protezzjoni tad data ma tiġix imħarsa. Ġbranna l-istess żewġ faċċati tal-istess mutina, grazzi dwar l-inizjattiva ta' trasparenza, mod ġenerali. Jibdew jidru, jitfaċċaw meta ovvjament il-ċittadini għaw jizzamu għagġornati, pero importanti l-affarijiet ikunu pubbliċi sabiex ikollna deċiżjoni tibbażati fuq uh, affarijiet li huma validi. Is-Sinjura Valina Kirchbok. Grazzi tassew, Sinjura President. Dwar nofsinhar tajp il-kulħadd. Aktar mill-li mistoqsija jina xtaqt fil-fat nifraħlek għal dan ir-rapport għalbini għal ixtabilħaq iċ-ċittadini hekk iridu u ma titolbu għal trasparenza u kjerezza. Fajt li jkun aktar ċari, il-fatt li inti qed tindirizza nuqqas ta' trasparenza u il-lobbyizm u l-fatt li l-lobbyist jisibu aktar faċli biex jikkuntatjaw il-politiċi minn ċittadin ordinarju u li ċittadini ordinarji u ma dawk li wara kollox jivvutaw fl-elezzjonijiet eh, daw il-lobbyist mm, qed jaħdmu għan negozju tagħhom stess ma ġewx eletti. Grazzi tal-li ħarit lejn dawn il-kwistjonijiet tal-li dak li qed jiġri eh, mhuwiex aċċettabbli u jien naħseb li Spanja donna eh, l-aktar student sejjer merċ u għalhekk iridu maqfuħ eh, fil-passi tiegħu għaliex qed jimmina l-politiċi u anki l-istituzzjonijiet. U għalhekk il- nies li jħorġu biex jivutaw naqsu għal naqas 50%. Għandi mistoqsija però, ma punt il komissjoni Ewropea eh, tisma il-rakomandazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kas dan il-rapport. Is-Sinjura Pitella. Grazzi tassew. Il-rapport tijak u għaffer interessanti. Jien għandi mistoqsija, jiena verament kabbart interessi għaj f-element wieħed minn dan ir-rapport m'hemmx tejjim biex wieħed jagħti informazzjoni fuq l-ismijiet tan-nies li kuntattjaw ma' segretarju uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Ma nistax nifhem dan l-argument. Jiena qed naħbaħbat ma' dan kemm il-darba, però dawn mhux laqat privati, dawn huma laqat formali u f'dawn il-laqat politika qed tiġi żviluppata anki meta niġu għal eh, l-istati membri jew inkella relazzjoni li jeżistu bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi. Dawn l-uffiċjali dawn in-nies qed jaqdu dmirhom. Ma jistawx jinħbew wara il-protezzjoni tad-data u dan l-argument ma joċ għaliex it-trasparenza tfisser li għandu jkollna arfin dwar il-partijiet kollha tipparteċipaw f'amministrazzjoni jew tjamlu biċċa xogħol amministrativa għaliex dan jista' jwassal għal zbilanċ u għalhekk aħna qed nagħmlu kollox trasparenti minn minkella ma nagħmlu xejn trasparenti. Nixtieq nitlobkom x'inhu ir-raġunament apparti minn eh, dan ir-raġunament li għandna hawnhekk x'inhu l-ħsieb wara il-ħabi ta' din tip ta' informazzjoni. Ma nistax nifema din il-kwistjoni għaliex dawn mhux individwi privati, dawn ma' nies li jarrappreżentaw wara kollox entità u parti minn hekk dew ħafna drabi tindirizzaw kwistjonijiet pubbliċi. Grazzi tassew, Signora Alkin. Grazzi tas-sew. L-ewwel nett nixin ringrazzjak għall ħidma tiegħek, Emily waxol impressjonanti u jina ħerqana ħafna li naraw kif inti ser tisopravivi. Jina niftakar mid-Danimarka kont paragonajt il-ombudsman ma kaptan li kellu ġlida ma raġel kbir. Fil-fin ta' Pastor Keaton. Pero jena di mistoqsija wahda li ċawnek aħna id-diskutejna dan il-punt anki għad talba tijak ta', ta trasparenza fit trialogi u minħabba l-fat li jena eh, fundamentalista ta' trasparenza jena nifem il-dawk li għajdu li aħna nazbilanċ għaliex il-kunsil maluq. U met inti issemmi kem aħna esposti għal lobbying u wara kollox għandu jkun ċar Pero matul il-proċess, eh, dan jista' jdajja fil-parlament mod drammatiku, speċjalment jekk aħna niftħu il-bipa l-lobbies biex jattakkaw minn kull lat. Allura jkun ta' valur li kieku aħna naħdmu b'tali mod fej nkunu aktar siguri, aktar mill-li konna kiku trasparenza sħiħa fit trialogu l-Kunsil mux miftuħ il-pozizjoni tijaw u tkun ninfasla mod differenti. ek ta' tina xie l-opinjoni tijak dwar dan. Jina nifem il-dawk li għajdu dal għadni kifat fil-grupp tijaj. Grazzi tassew. Mela jina unek ikkonkludejt l-lista tijaj li jider li jem il-Sinjura Bizzera u kol. Grazzi. Grazzi tassew, Sinjura President. Grazzi, Sinjura O'Reilly, ta' li ġejt fostna mill-ġdid. Wa unur pjaċir li jtnarok fostna l-lum. Aħna is-sena sena naħdlu f'dan il-parlament il-ġdid u kontenti ferm li naqraw it-tini rapportija kulli inti ġejt fostna Nixtieq nikkummenta fuq ir-relazzjoni interistituzzjonali bejn l-Unjoni fl-Unjoni Ewropea. Ix-xogħol tiegħek inbidel b'xi mod jew ieħor. Għaliex hemm viċe president portfolio kbir hemm Missur Timmerman li qed jinkludi wkoll iċ-ċittadinanza u din hija ħaġa ġdida fil-Kummissjoni wara qed nistaqsik jekk ix-xogħol tiegħek inbidel b'xi mod jew ieħor Dan għaliex issa aħna rajna moċċar li l-Ombudsman Ewropew qed jaħdem id fit mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet aħna kważi il-lat ħor tal-istess munita li xed naqdu niprovdu servizz li ċittadini. U għalek jena ma nafxek li konna punta referenza fe dan il-kommissjoni li huwa responsabli għal ċittadinanza tenx jew le. Din bidlet allura l-ħidma tiegħek mod sostanzjali? Grazzi. Jina u kol nirringrazzja ringrazzja li Signora O'Reilly u anki nifraħlek ta, dan il-rapport jispirana, entuzjast u l-approċ juri li inti verament iqeda tappoġġa ċittadini, tipprova tiffaċilita soluzzjoni tal-kull tip ta' problema u għalek aħna verament kontenti u onorat li qed naħdmu miegħek biex niġbu soluzzjoni sostenibbli. Anki sistem mod sistematiku kif inti qed taħdem fuq is-suġġetti pereżempju fal trasparenza xi ħaġa li aħna verament nixtiequ niddiskutu dwar dan l-espas suġġett. Issa rigward dak li attenti li nkunu inqas loġistiċi. Per eżempju, l-CIs, il-komitat u kol ħadan l-approċ aħna fil-fat lest li nistiednu ECIs li fallew għaliex il-sustanza politika u l-sforz li n-nis investew f'dawn l-elementi u fejn huma diġa eh, ġabru miljun firma Dak il-kas irridu nid-dibattitu, nimpenjaw ruħna biex ikonna dibattitu magħhom. Grazzi tal-intiqsam tmana dan il-moment u issa nixtieq nagħti l-kelma lura lilek sabiex bekk tagħti tweġibiet tal-mistoqsijiet li tqajmu. Grazzi tassew, grazzi Signora Fikstrom, grazzi għal klim ġentili tiegħek, napprezzhom immens, anka l-kollegi tiegħi japprezzawhom, grazzi sul-velessa għal mistoqsijiet tiegħek. Jiena ser Eh, nitkellem dwar traduzzjoni u hekk kif nitkellmu da kollu qed jiġi tradott bħalissa fil-lingwi kollha u ovvjament aħna na kontratti għal-jom kollha li nżidu trasparenza kif diġa ta' aktar kmini jem opportunitajiet eċċellenti għall-erba' snin li ġejjin anke għal trasparenza biex din tiżdied fiħdan l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea Dan għaliex naħseb li hemm aktar qatt domanda minnaħa tan-nies biex kunem aktar trasparenza u mo partikolari anke fil-qawmin ta' reċessjoni u il-kriżi finanzjarja li laqtet tant nies u li mhux biss irrabjati imma jixtiequ verament ikunu jafu kif l-amministrazzjonijiet tagħhom jaħdmu kif deċiżjonijiet isiru jittieħdu għalhekk dan joffri impetus. Din dan il-kumitat ukoll eh, ħass li dan kien ser Jitkellem ta' sikwit fuq trasparenza u trasparenza tinsab minn fuq pala valur fih nifsu u għalek biex meta jamelek u jixti li din tiġi ġudikata fuq livell tagħha stess ta' trasparenza sa' fuq kwistjoni tekniċi minħabba l-fat li jiena sirt ombudsman u qabel dan minħabba l-fat li kienu għaddejn ħafna diskussjonijiet dwar ir-reviżjoni ta' regolament 1049 ma nafx bħalissa fej wasalna f'dan din ir-riforma però din hija kwistjoni kemm għall-Parlament kif kollha l-istituzzjonijiet oħra anki li rridu nistudjaw. Issa brabta ma' studju u tnaqqis ta' elementi nixtieq nagħti kreditu lil kollegi li jaħdmu fil l-uffiċċju ta' reġistru u ħadmu sħiħ dawn l-axħar snin sabiex ikun jistaw verament jiproġed jibnaqsu dak il-numru ta' elementi għanna guide interattiv u għalek il-persuni verament faċilita jistaw jaraw jekk il-ilment taħħom għandu xiġi indirizzat l-Ombudsman jew le, pero daħadinna ħafna ħin u anki qabel jiena sirt eh, Ombudsman Ewropew il-preġedessur tiegħi permezz tan-netwerk ta' Ombudsman jiena dejjem kont konxja li din kienet problema kbira u naf li x-xogħol kollu li għamel sabiex jina daw l-ilmenti u allura jidher li dan li għan intlaħaq it-trasferiment l uffiċi tal-ilmenti. Iva, aħna naġġornaw ruħna, mhux mod formali, però meta dawn jiġu trasferiti ikun hemm labta diretta bejni u bejn l-Ombudsman Nazzjonali u anki l-korrespondenzi li jkunu għaddejjin u aħna meta niltaqgħu issa jekk ikunx f'seminar jew xi ħaġa oħra aħna żomajnina fuq dan m'hemmx mekkaniżmu formali li aħna eh, nużaw però ovvjament nsegwu dak li jkun qed isseħħ. Is-sur Gavros mhux qiegħed tagħmlet però se ngħidilhom 20% li ma jkunux aċċettati. Eh, din hija xi ħaġa li jien qed neżamina stess kif għattilkom il-bidunet jina għattu kol anki matul ismiħ tiegħi bħala Ombudsman Ewropew li jiena xtaqt ninvestika u xtaqt innaqżan il-perċentwal. Qed nipprova inkun aktar diretta lejn l-istituzzjonijiet, qed nagħmel aktar rekomandazzjonijiet minn flok linji gwida jew suġġerimenti, qed nipprova inkun iktar qib sa f'dak li għandu xaqsam interazzjonijiet mal istituzzjonijiet, pero jien qed nipprova wkoll nikkollabora aktar magħhom u minn Minnek nistannajt li kelli żewġ laqat ma' uffiċjali ma mal-parlament, u kummissjoni li u anki indirizzaw il-trasparenza, aħna diskutejna mod kollaborattiv il-kwistjoniet konkreti li aħna normalment ma nasibux tejn fuqhom u għalhekk jienet ninteraġixxi ma l-istituzzjonijiet, mux fuq danek il-level, imma fuq livelli ftit iktar l-isfel fi servizzi ġifri nis li verament jamlu l-aktar xogħol mal kollegi tiegħi. U għalhekk jiena determinata li kolli din iċ-ċifra tal-perċentwal ta' 20% u li dan il-perċentwal jitnaqqas il-surjar fuq il-protezzjoni tad-data. Kif diġà ta' sikwit jiena kont sorpriza meta ġejt l-istituzzjonijiet u rajt kemm il-darba il-protezzjoni ta' ta' tiġi użata bħala skuża li ma tiġix trasferita eh, mħarsa għaliex protezzjoni ta' data tajba u proċeduri marbuta ma' dan dejjem għandhom il-possibilità li kollom interess pubbliku li u l-interess pubbliku għalhekk irid jittieħed in konsiderazzjoni anki meta l-interess privat eh, ikun minn ta' fuq U aħna rajna f'daw żewġ każijiet li nappreżentajt lilkom wieħed minnhom brabta mal il-Costa Revolving Doors, il suġġeriment il-Kommissjoni kien li għandhom ippoġġu eh, reġistru fis sit elettroniku għax dan pubbliċi jaraw l-ismijiet tan nies li daħinu ħerġin u mbagħad għandna kwistjoni ta' protezzjoni tad data li ġiet repetuta lilna anki brabta ma l-inizjattiva ta' trasparenza tal-Kummissjoni brabta ma laqat mal-Kummissarju, il-Kabinej u id-Direttur Ġenerali. Pero kif diġat tilkom jiddependi minn nis li jkunu deħlin biex jikelmuhom rridu naraw jekk l-ismit tagħhom mhux se jiġu pubblikata jew le. Eh, Dawn l-qat pubbliċi dwar il-liġi pubblika u regolament pubbliku u għalek l-ismijiet tagħhom dom pubblikati. Sir Njura Delina, brabta ma' revolving doors jina naqbel li dawk il-kwistjonijiet la dubju meta aħna narawo b'mod ċar fil-xandir daw kollhom impatt li jidda jikkawżaw dannu l-fiduċja ta' ċittadini u bl-istess mod jinaħseb daw jistaw jagħmlu ħsara u anki jweġġaw lill-uffiċjali li għad mod tajjeb fl-istituzzjonijiet jiena f'bosta minnhom u jiena qeda f'diskussjonijiet informali magħhom u nappoġġa ħafna mir rakkomandazzjonijiet li jagħmel tal-każi ta' revolving doors dan għaliex bosta minnhom huma eh, eh, burin biex xogħol li qed jagħmlu u għalhekk meħtiet jidentifika l-imġiba negattiva. Dik hija l-idea ta' investigazzjoni. Signora Pitera, li insemmu n-nies li qed ikollhom laqat mal-Kummissjoni iva dan il-punt diġa diskutejt u jiena naqbel li ta' bilħaq. Din hija kwistjoni ferm importanti biċċa importanti mill-leġiżlazzjoni xinu raġunament isar li wieħed jaħalbi eh, dawn il-qat, ma nastax nirrespondik xikultant di tkun kwistjoni kulturali, aħna hawnhekk qed naħdmu f'ambjent multikulturali filwaqt li nies m'għandhomx eh, diffikultajiet biex jaċċettaw x'għandu jsir f'spazju pubbliku, bi flus pubbliku, però qatt ieħorġej minn kulturi oħra u għalhekk għandu idea differenti ta' dan kollu, però jien nista' ngħidlek li nħoss li l-kultura mhix direzzjoni partikolari u matul iż-żmien mux ser tkun revoluzzjoni, ma tkun evoluzzjoni u anki meta naslu fit-tmim tal-mandat ta' dan il-parlament u din il-kommissjoni aħna ser naraw ħafna titjib f'dan il-qasam. Signora Oken, il-kommenti tijak dwar uffiċju zaħi kontra uffiċju gbi. Jien għandi uffiċju zaħi, pero għem il-parlament jappoġġani. U inti u kol, intom u kol għandkom uffiċju enormi ux. Aħna 65 ruħ fil- fil-fejn edajjen. Nix ringrazzja li l-preċeġessur tijaj li bena l-uffiċju fejn jista juri li jisarra fil-valur tijaw anki għandu peace u juri relazzjoni kemm importanti bejn kemm importanti relazzjoni bejn l-Ombudsman u l-Parlament Ewropew. Jiena nilqaw kol kommenti mill President Wikstrom brabta ma' relazzjoni teżisti bejn l-Ombudsman u l-Parlament Ewropew. Jiena nara fil-punt li inti fuq u dwar l-eżerċizzju tal-mapping għat trialogu dan il-punt fil fat sar. Diġà, inti qed tissuġġerixxi u tajt li jekk ikun hemm trasparenza l-lobby ser jaraw da kull li wieħed qed jaħseb u għalhekk wieħed ikun terrorizzat minn influss ta' nies li qed jippruvaw mod leġittimu e, e, jgħaddu l-messaġġ tagħhom. Per kif diġà għattilkom? it-trasparenza mhix edajem biex ta' kawza ħsara, it-trasparenza mish edajem fijan fissa, nfissa. Però dak li qed nipprova nagħmel jien f'din l-investigazzjoni u li naraw eżattament ser jiġri, xemmen barra u bat e naraw x'inhu xira li jinħareġ u meta u kun xira li din informazzjoni tinħareġ. Ir-reġim ta' trasparenza huwa żbaljat ċattri oħra qed tiġi eh, implementata b'mod ħażin, speċjalment meta wieħed joħroġ informazzjoni fi stadju bikri. U għalhekk jiena qed inkun verament attenta inizjalment aħna namlu dan l-eżerċizzju ta' mapping se nkun qed nħarsu lejn żewġ trialogi mhux dawn li għaddej jena xinkella ma jkun xira li jiena ninvolvi ruħi f'investigazzjoni tkun għaddejja li xinkella dan jista' jservi bħala attu fil-kwistjoni siħa kemm aħna ħtarna żewġ trialogi maluqin, għażilna li konna daw trialogu, drajiet daw trialogi u il-kwistjoni brabta jekk isa mistoqsija ta' Sur baska jekk il-xogħol tiegħi nbidilx u jekk is-Sur Timmerman għandu wol wiesa meta niġu għal drittijiet ta' ċittadini. Iva nista' ngħidlek li dan għenna għaliex aħna forzati li jkollna dialogu aktar wies aħna fassanna din il-pjattaforma kienu għalhekk utli ħafna li għaliex inkunet kun nafxet jaħseb, nista' nasplora miegħu x'inhu l ħsieb tagħna u jien naħseb issa li din kienet pozittiva anki fil-investigazzjoni li jena għamilt u li u għalek għandu dan il-mandant tant wisa, grazzi. Again, thank you very much and... Grazzi ħafna. U dak jgħallu kif waslu. Nirrakkomanda li taqraw dan il-rapport. U interessanti ħafna, għax mimli humor. Huwa verament Eh, rapport annuali mhux ta' soltu. U nifirħu eh, lil-Sinjura O'Reilly. Grazie ħafna. So, so welcome colleagues. Uh, now we have. Mela nirqakon kollegi, issa se nivutaw encourage you now to bring your voting cards and put them into the machines. Eh, eh, Nħagġiskom biex toħorġu l-karti tal votu t-maġuħon fil-magni se jkollna nistennew sal-24 eh, għax dak fil-24 suppost uffiċjalment nibdew il-voti. Jekk ma tkomx il-karti tal-vota tal-voti morru ġibuhom u nieħdu pawża sa' taftit minuti sa' dattant. So it was nice to have. Tajjeb, kienet ħaġa sabiħa li kena pawza qasira u nittama li intkom kolla lesti biex eh, nivotaw. Fuq l-opinjoni tal-inizjativa ta' ċittadini Ewropew. Il-rapporteru jaserra, em, 93 emendi li ġew mresqa, kienem 10 eh, emendi ta' kompromess u kienem anki 76 emendi. U Sur Hanan jiste jagħmel starrija qabel il-votazzjoni. Grazzi. Jiena ma rridx nwaqqaf ix-xogħlijiet imma nixtieq ngħid li napprezza il-fatt illi il-fatt li din il-kwistjoni ġiet konfuża mal-karta ta' identità tal-Europa ġiet e, issa solvuta u jiena kuntent nikontribwixxi e, għal din l-inizjattiva. Grazzi ħafna mela issa nitkellmu fuq l-emenda ta' kompromess numru wieħed. Favur kontra, astenzjonijiet, <laughs> għaddit. L-emenda numru 2. Favur kontra, astenzjonijiet, ma għaddit. Kompromess numru 2. Favur kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-emenda 78. Eh, Le, skużawni, daw jaqaw. Eh, l-emenda ta' kompromess numru 3, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Emenda ta' kompromess numru 4, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Emenda ta' kompromess numru 5, favur, kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 40 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 26 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 28 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda ta' kompromess numru 6, favur, kontra, astenzjoniet, addit. Emenda ta' kompromess numru 7, favur, <clears throat> kontra, astenzjoniet, addit. Emenda 34, favur, kontra. Għaw xaħat li xtiqt kellem fuq din l-emenda? Tajjeb. Mela nivvutaw. Nerġa. A favur, kontra. Astenzjonijiet. Mnaħseb li ma diċti, pero mżon namlu verifika. Niftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni maluqa? ma għaddiċ. Emenda 49, it-tieni parti, favur. Iva, għaw emenda orali, tistaw taraw anki bil-miktub. Titkellem fuq ah, Iva, Iva, grazzi, President. Għawnek kienem diskussjoni twila fuq din il-kustjoni. Għanna eh, problema bil-definizjoni ta' status legali Ewropew U jena għal din ir-raġuni jena nishtiq nirrefjuta din l-emenda orali. U nishtiqkom te votaw a favur l-emenda oriġinali 29. Għaw xaħat li huwa kontra din l-emenda orali? Tajjeb, mela nivvotaw fuq l-emenda orali. Favur fuq l-oriġinali. L-emenda oriġinali. Skużawni, għamil ġbal Eja nivvotaw fuq l-emenda oriġinali, għax din ġiet aċċettata. Et-tieni parti, favur? Kontra. Astenzjoniet, ma ddiċ. <clears throat> Emenda 56, le. Emenda ta' kompromess 8, favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. E, l-emenda 70 fija u koll emenda orali. Għaw xaħat li xe jitkellem fuq din l-emenda orali. Jew kontenti b'dak li jem bil-versjoni bil-miktub. Tidru kontenti b'din l-emenda bil-miktub. Nivutaw għal din l-emenda orali. Favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Melissa naddu għal 53. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Emżon namlu verifika unek. Niftaħ il-votazzjoni. Unala il-votazzjoni. Addit. Emenda 54 favur Eh, kontra, astenzjonijiet, eh, ma naħsibx li għaddit. Namlu verifika. L-emenda 54. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Pero kienet rib il-dawk li votaw kontra u favur. L-emenda 16. Favur, kontra Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 77, favur. Kontra. Astenzjoniet, anki din irridu namlu verifika fuqa. Niftaħ il-votazzjoni. Sena l-votazzjoni issa. Maddiċ. 84 eh, taqa u naddu għal 85 favur kontra astensjoniet għaddit l-emenda ta' kompromess numru 10 favur kontra astensjoniet għaddit emenda ta' kompromess 10 favur kontra astensjoniet għaddit emenda 92 f'żewġ partijiet Tliet partijiet tikkoreġi roħal president L-ewwel parti favur. L-ewwel parti ġewwa qatt, it-tieni parti favur. Kontra. <clears throat> Astenzjonijiet, għaddit. It-tielet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet, ma ddiċ. Essa, <sighs> nivvota fuq il- Nivotaw fuq il-abbozz ta' opinjoni kolla kemmi elektronikament elettronikament niftaħ il-vot. L-EPP għandhom żewġ voti aktar. Issa għandhom wieħed iktar. Issa tajjeb. Le ma ndikax qabel. Mela issa l-votazzjoni. U nifirħu li rapporter. Adottata unanimement. Iva, signora Pesera. Nishtiq nirringrazzja il-kollegi kolla illi e, ħadu e, sem fil-kidba ta' din l-opinjoni. Kienet e, Eh, xogħol eċċellenti ta' kooperazzjoni fir riċerka U kien eh, kien kien beċa xogħol kienet beċa xogħol ta' soddisfazzjoni u ta' ħafna speranza għaliex nistgħu natu risposta għal tħassib ta' ċittadini li ridu bidla. Nixtieq nirringrazzja s-segretarjat mod partikolari li kien tajnuna kbira. Grazzi. Grazzi. Għanna segretarja tajjeb il-fatti. Naddu issa għal punt numru 19. Iridu eh, eh, eh, irridu namlu posponiment hawnhekk dan il-punt għax tiddependi mid-deċiżjoni tal-koordinaturi u għatem xiftit ta' konfuzjoni għonek u rridu nirrispettaw l-iskadenzi fuq l-emenda orali u dina e, e, edha nar it-tlieta u arlof sinar, it-13 ta' xar. Dan il-punt nipposponu ħon għaddu għal-punt li jmiss, illi huwa il-petizjoni 0944 tal-2004 minn Sheila Ellis fuq il-sit tossiku Fu il-falliment il ġiet implementata id-direttiva Ewropea. Il-petizjonant edha unek, il-Sinjura Ellis, u issa nitlobkok, nitolbok, titkellem biex tamlinna prezentazzjoni ta' mux iktar minn 5 minuti. U kollegi, nishtiqkom, toqdu attenti u turu rispett li il-petizjonant li għa prezenti fil-awla. U senati għal mikrofon. you. Sorry for the delay. Grazzi, skużani li bat il-mikrofonu tard. Il-war l-ossinar tajjeb. Jena u Colin Wakefield li aħna presidenti kontra il-sit tossiku f'Houghton le spring fil-Ingilterra, eh, fil-Grigal tal-Ingilterra. Inna 11 sena minn l-ewwel petizzjoni li għamilna l-Parlament. U dak iż-żmien tajna 17 il-volum ta' evidenza biex nappoġġaw il-talba tagħna li aħna għandna żvantaġġ bħala ċittadini Ewropej fuq dak li għandu x'jaqsam ma' tniġġis ambjentali. Imħabba li għadda ħafna żmien mill-2004 se nirrepeti r-Renju Unit u dawn jinkludu anki il-Kunsill Lokali ta' Sunderland u l-Aġenzija tal-Ambjent ta' Renju Unit e eh, permettew li jiġi mniġġes l-akwiferi tal-Belt Zajra tana bil-landfill eh, li jisima Bifa Waste Services. Dan huwa minkejja il-fatt illi il-leġizlazzjoni ġi trasposta mill-liġi tar-Renju Unit. U minkejja din il-prosekuzzjoni inkompetenti minnaħa tal-Aġenzija eh, u anki prosekuzzjoni mhux qawwija minnaħa tal eżekutif tas-Saħħa eh, u anki il-fatti li mit tifel ma kien hemm lebda eh, tentativ biex jiproteġġu l-belt tagħna. il riżultat huwa li l-akwiferi tagħna u ma mniċsa sa 120 dalba darba il-kwantità permessa. Kull minuta, kull jum il-rezorsi idriċi tagħna qed jiġu mniċsa. E, Il-stazzjoni ta' pompaċ Gate li kienet tatina l-ilma, tagħti l-ilma e, e, mill-akwiferu ma tistax tina aktar ilma u l-ilma tagħna issa qed jiġu minn ħafna milja il-bot. Fl-aħħar kumitat tal petizjoniet eh, tawna eh, weduna li se uħorġu nġunzjoni kontra autoritajiet tal-Renju Unit u kienu se u sit, però eh, u l-Komitat tal-Petizzjonijiet għalet li l-Kummissjoni anki tieħu din nazzjoni. Aħna morna lura kontenti illi ħadna din nazzjoni, però mbagħad maġara. U raġuni kienet li l-uffiċjal tal-Kummissjoni ma ma, ma implementax l-inġunzjoni kontra r-Renju Unit. U forsi koincidenza illi il dan l-uffiċjal kien civil servant eh, eh, oli fil-gvern tar-Renju Unit qabel maħal post eh, fil-Unjoni Ewropea. Forsi ma rridx imur kontra il-kapijiet tiegħu ta' qabel. X'tip ta' demokrazija għandna meta il-membri tal-Parlament Ewropew li huma direttament eletti direttament me ċittadini u dawn iċ-ċittadini iħalsu għal-Parlament u għal komissjoni u dawn jiġu traskurati minnaħa ta' civil servant li jaħseb li huwa sinjur ta' kollox. U dan għalinna illi umbat rċeva rapport minn Renju Unit illi għal dan il-rapport li ma kienem lebda tniġis mill-sit. Eh, u dan mux veru, aħna eh, rajna li l-autoritajiet jikdbu qabel u għalinna li sejtina kopja tar rapport fl-2015 u marċevejna xej aħna. L-informazzjoni kollha u data li għanna eh, f'dawn li aħna batna l-Kummissjoni f'dawn l-aħħar 11 sena kienet preċiża ħafna. Aħna minn dak iż-żmien Eh, inna li provajni il kastana tagħna, però ma saru aħna disgustati. Aħna unek ġejna llum bħala l-aħħar mux mhux biss biex niproteġu l-ambjent imma anki eh, biex niproteġu id-dritt għad-demokrazija wkoll. Grazzi, Signora President. Grazzi lilek, Sinjura Ellis. U issa nixtieq nagħti l-mikrofonu lil rappreżentant tal-Kummissjoni, Sur Paul Spite. Grazzi ħafna, President. Aħna narfu illi din il-petizzjoni ila għaddeja ħafna u l-petizzjonanti għandhom kellhom jieħdu ħafna paċenzja f'dan il periodu Però id-dejta kollha li rċevejna mill-awtoritajiet kompetenti juru illi is-sitwazzjoni issa hija stabilizzata u jiena nifhem illi din id-dejta għaddit ukoll fidejn il-Kumitat tal-Petizzjonijiet eh, reċentement. Aħna naqblu mal-petizzjonanti illi fil-fat kienem nuqqas ta' eh, eh, nuqqasijiet, pero Renjunit ħadu azzjoni ta' infurzar fu dawn in-nuqqasijiet. U għal din raġuni fl-aħħar tal-2014 il-Komissjoni għal din investigazzjoni pilot f'din il-landfill. U però għadna uh, nżommu data ta' monitoraċċju jekk ikun hemm problema se nerġaw nintervjenu mal-autoritajiet tar-Renju Unit. Fuq il-allegazzjonijiet ta' trattament inugwali, il-Kummissjoni għanda fideja ħafna Eh, dossier fuq il-line fils kif intkom tafu. Ħafna minnhom dawn huma legali u oħrajn huma illegali. U jiena nista' niżgura il-petizjonanti li nitrattawhom kollha bl-istess mod, bl-istess oġġettività eh, ikunu fejn ikunu. U fl-aħħar nixtieq ngħid illi huwa veru li fl-aħħar laqa f'dan il-kumitat kien hemm xi ftit ta' konfużjoni fuq eh, il-passi li jmiss. il kwistjoni tal-inġunzjoni kienet talba minnaħa tal-Kumitat u naturalment il-Komissjoni rarament uża dan l-istrument, l-inġunzjoni. Eh, kien hemm xi tlieta jew erba' inġunzjonijiet ferbejn sena. U ma nħossux li din tkun azzjoni xira f'dan il-każ. U fl-aħħar nishtiqnajt ngħid illi ir-rapporti aħna konna eh, fimna li l-autoritajiet ta' Renjunit kienu se jinformaw il-petizjonanti fuq ir-rapport. Issa batu id-dokumenti li batu l-Parlament. Għandhom intenzjoni jibatuhom l petizjonanti jekk għadhom ma rċevuhomx, però se għom dawn il-ġranet. Grazie. Now let's open the floor to members. I think that uh, Mrs. Curtin Darling is first. Eh, il membris Signora Darling, grazie, President. Niste nirringrazzja l-petizjonanti tal-li ġew mil gregal tal-Europa eh, illi għal kostituenza tiegħi biex jerġaw jippreżentaw il-kas tagħhom. Din il-pożizzjoni, din il-petizzjoni, skużawni, hija eżempju ta' serje ta' petizzjonijiet fejn kienem eh, ħafna nis frustrati bil-fat li din il-kwistjoni sejra bil-mod ħafna u bil-fat li tawom stennijiet folos. U jena naħseb li dalodu fismiħ tkellimna fuq il-taddim tal-komitati ta' petizjoni fuq livell nazjonali u fuq livell Ewropew. U tkellimna anki fuq din il-fatta l-istennija folos u din hija verament ħaġa importanti u rridu verament imbidlu u, u dana qed juri din il, dawn il-wedit illi kull ma jagħmlu huwa illi għajmu stennijiet illi ilhom jgħixu b'livelli inaċċettabbli ta' tniġis u problemi ta' saħħa pubblika fil-żona tagħhom. U jiena nixtieq dina nuża bħala kawzjoni, bħala twissija għal dan il-komitat. Fil-kas e, ta' Houghton, u verament ta' frustrazzjoni li minkejja il-wedit li batu l-om il-rapporti li ġew e, miktuba f'Diċembru ta' sena li għaddit dawn il-rapporti ma ġewx mibota l petizjonanti. Il-ġimma l-oħra biss irċevewhom Eh, din l-informazzjoni irċevewa eh, reċentement ħafna u kien hemm dewmin enormi fuq eh, il- id-botija ta' dawn ta' dawn il-informazzjonijiet. Aħna għamilna xi ftit riċerka fuq situazzjoni mill-uffiċċju tagħna u minn dak li nistgħu nifmu mill-Aġenzija tal- Eh, ambjent, il-livelli ta' ammonja u mawlin ħafna, aktar u mill-livelli permessi, u l-autoritajiet tar Renjunit għalu u koll illi dawn il-livelli ta' ammonja sejrin fid-direzzjoni tajba, pero manna xejn eh, formali mid-departiment fuq dan u aħna għadna għedin ninsistu mal-autoritajiet tar Renjunit fuq il- eh, l-istat attuali eh, naf li hemm ħafna f'din l-informazzjoni fid-dokumenti li għandi fidejja, pero hemm eh, bżonn jagħmlu iktar eh, studja għadu kif waslinna dan ir-rapport u għadna ma rajniex id-dettalji kollha. Jiena naħseb li mbatem hemm punt ieħor eh, illi ma dal-punt nishtiq nil l-fatt illi minkejja illi eh, fuq l-istat ta' dan is-sajt dan, dan is-sit kellu kontrat ta' ħames snin fl-2013 sar 2018 però il-Kunsil ta' Sunderland umbat waqfuhom u kellhom inatfu is-sit u jalqu il-landfill u kellhom jużaw għal skopijiet oħra u jiena nixtieq ninkoraġġa attivament l-operaturi kollha involuti, il-kumpaniji, l-Aġenzija tal-Ambjent, il-Kunsill Lokali, illi verament din l-iskadenza tal-2018 hija l-aħħar skadenza u li il-problema ta' dan is-sit jiġi verament trattat. Għax din hija sitwazzjoni ilha wis għaddejja u qiegħda qiegħda eh, teżaspera lil kulħadd. U bħala punt aħari hemm ukoll mhix kwestjoni biss ta' kwestjoni ta' kritika tal-awtoritajiet tar-Renju Unit kien hemm problema anki ta' trasparenza minnaħa tal-Kommissjoni u fid-dialogu mal-petizjonanti dana, jibda mill-bidu ta' din il-petizjoni. U il-petizjoniet, il-petizjonanti ġew ġew traskurati mill-bidu let il-rappresentant tal-Kummissjoni stess qal eh, eh, inkaraġew l-autoritajiet biex jibatu dan rapport l-petizjonanti, imma l-petizjonanti kellhom jirċevuha huma l-ewwel nies mhux jasal ir-rapport hawnhekk kumbati murandom. Dawn huma kwistjonijiet ta' saħħa pubblika u ta' tniġis. Eh, u din il-kwestjoni fuq il-livell ta' tneġis għandu ikun hemm verament għat ta' involviment mill-komunità lokali u e, l-autorità għandha tmur direttament lehom u mhux eh, għandhom e, huma jitolbu dejjem e, l-informazzjoni u dan jwassal għal frustrazzjoni enormi u l-affarijiet għandhom ikunu verament trasparenti u miftuħin biex nimxu l-qoddemu biex nibnu l-fiduċa fost iċ-ċittadini fuq din il-kwistjoni, din il petizjoni ila, Ija twila ħafna wila dejja, aħna eridu nizguraw f'dan il-każ illi għandu jkun hemm konklużjoni xirqa biex l-informazzjoni li issa ġew motija il-petizjonanti mill-autoritajiet tar renju Unit għandu jkun hemm dialogu ta' magħhom u għandu jiġu għandhom jiġu żgurati illi dan eh, ikun hemm follow-up eh, tajjeb u ġust qabel ma niddeċidu biex nalqu il-petizzjoni. Jiena ma rajċ li hemm ħadd iktar li jixtieq jitkellem. Jiena nerġa' nati il-mikrofonu lilek, Sinjura Elis. Grazzi, President, ħafna. Jiena nixtieq ngħid illi fuq dan il-punt aħna eh, it-tnejn diżappuntati b'dak li qal is-Sur Spejt, u qal li e, e, issa situazzjoni stabilizzata u dana sar stabilizzat, ċoħe illi livell ta' tniġis u ta' 120 darba eh, il-nġis permess, din hija l-istabilizzazzjoni, ċoħe stabilizzazzjoni ta' livell li ta' t-nġis. il renju Unit nishtiq nerġa' nisħaq maħħax eh, l-azzjoni ta' infursar xirqa u dan ir-rapport aħna marċevejniex u jena eh, fimt li eh, kellna nirċevu eh, xie informazzjoni il-ġimma jew nar is-sibt ta' din il-ġimma għalli naturalment huwa tard wisq biex nġib il-kommenti tiegħek f'dan ir-rab f'dan il-komitat. U madana huwa dak li għamlu l autoritajt jħalluna fidlam kemm jista' jkun. Dan il-komitat fl-aħħar laqa ikkonsidraw illi l-inġunzjoni hija xirqa. Dina unanimement Eh, illi għandha tittieħed inġunzjoni kontra l-autoritajiet tar-Renju Unit. Mhix ħaġa li ħallewa fl-arja, kienet deċiżjoni tal-Kumitat u mbagħad naturalment il-Kummissjoni eh, ma għamlitix din l-inġunzjoni u ma linna linna ma għalunna xejn. U sadattant il lenzilada topera, aħna mhux biss naraw eh, arġilla u ħamrija nizlemek materjali li huma eh, nitsa ħafna, eh, is-sit ma ġiex magħluq, eh, l-ewwel parti ġiet maluqa, mbagħad hemm żona ġdida li ġiet mottija bil-polietilene ta' densità olja li għat espost għal raġġi ultravioletti f'dawn l-aħħar snin u mhux se jkun utli għal xejn assolutament jiena nifhem mill-riċerka illi għatem tlet Eh, snin biss ta' permess għal din il-landfill. U jina niddubitaw, aħna niddubitaw ħafna li dan il-sit eh, se jiġi maluqa. Eh, skont l-istima ta' esperti għandhom il-possibilità ikomplu jimlew għal 17 sena oħra u aħna żguri li daw se jkomplu jimlew bil-permess tal-autoritajiet. U jena nishtiq najdilkom li xiftit żmien ilu Eh, uffiċjal tal-ambjent eh, għalulu biex eh, ma jatix il-permess, ma jġeddiċ il-permess u għal le għal dina se tkun se tkun tfisser ehm, battalja legali ma, bifa li il-ditta u eh, anki il eh, e reputazzjoni tal-Ministeru. Aħna ma nistawx nipermettu il-reputazzjoni e tal-Ministeru tal-Ambjent sejbati fir-Renju Unit. Grazzi ħafna u fisem dan il-komitat jina nishti nitolbok skuza. Eh, għal dan il dewmin Jina 11 sena Na, nifem li kienem ħafna frustrazzjoni, ħafna dbatija u għandkom raġun. U għandkom dritt eh, tħossukom ek. Eja situazzjoni ta' frustrazzjoni eh, kif il-kollega għalu għawnek edin jimbutawkom eh, li lem mill-level tollerabli ta' frustrazzjoni. Minna l-oħra tkun ikun zbal kikun għatukom stennijiet folos li aħna nistaw natukom soluzzjoni sostenibli. E, nishtiq li kiku nistaw, pero x'nistaw namlu huwa li nistaw nistudjaw dan id-dokument twil e, attentament, aħna rċevejnih il-bira flasġija fis-seba u ma kienx hemm assolutament lebna ħin eh, naqrawh. Kenna e, ġurnata ta' xogħol sħiħad illum u anki tal-kollegi tagħna Eh, biex inkunu nistaw nistudja waħda u namluħ u għara illi nkunu rajnieh u rajna xinu ma eh, l-isqarriet li fih eh, nistaw nerġaw nibatu itra l-autoritajiet lokali u nazjonali u najdu u nuru illi aħna dini hija ħaġa illi Eh, edha fil-kompetenza tagħna li huwa fl-ambitu ta' interess ta' dan il-kumitat għax hemm bżonn aħna nerġgħu nibnu l-fiduċja. Eh, u rridu li l-awtoritajiet jieħdu l-azzjoni xirqa u miktub fl-aħħar sentenza tad-dokument u nikwota sakemm dawn il-miri jieġu eh, jieġu eh, jintlaħu, allora ma mlebda raġuni li natu iktar dejta. Dinja l-aħħar frazi. U jiena niproponi li nikdbu dawn iż-żewġ ittri l-autoritajiet lokali u nazjonali u nżommu eh, kuntat mill-qrib mal-Kummissjoni fuq da u il-segretarjat responsabbli u l-persuna fis segretariat responsabli naturalment tibqa' kuntatt mal-Kummissjoni wara tkun analizzat dan il-dokument. Idkom tħasbu li din ħagġa aċċettabbli? Iva, grazzi, Signora President. Aħna u anki nibqa' aġġornati fuq il-progress. Naturalment, aħna niba nżommukom informati u jena se nifirma lettra la darba eh, nkunu din l-azzjoni tkun konkluża u tkun ittieħdet azzjoni xirqa. Ma nżommukom informati fuq dak li qed jiġri. Grazzi ħafna. U grazzi tal-li vjaġġajt hawnhekk u għal paċenzja tiegħek mal-istituzzjonijiet Ewropej. Ibqa' insisti. The next item today is uh, is uh, punt li nwessellum huwa hija l-petizzjoni 254 tal-2013 dwar il-ex ċe toxic waste f'Padova l-Italja. Għanna l-sur Filippo Zodio li sejam l prezentazzjoni. Fidejk, signor. Il-bini tal-kumpanija CNC għandu area ta' 13.000 metru kwadrati eh, u ġoffiħ mill-2002-2005 jinsabu maħżuna 52.000 tunnellata ta' skart speċjali perikolus. Barra 67.000 eh, metru kwadri rajna li dawn ir-rifjuti wkoll hemm palhom 3500 tunnellata li dawn iċċaqal u dan l-axħar. U r-reġjuni tal-Veneto fil-2009 użat 200.000 euro biex tiddeċidi dwar il-livell ta' tniġġis. Il-sigurtà tal-bini li saret fl-2014 użat 260.000 mill-500.000 euro ħarġu mill-reġjun Veneto mhix xi ħaġa eh, mhux soluzzjoni definitiva, qed naraw ukoll li hemm prekarjetà. Ġifiri, meta kienem fi 13 ottubru tal-2014 il-maltemp. Il, il dan ir-rifjuti għandhom huma għoljien 6 metri u huma eh, għandhom eh, huma korrożiv ħafna. L-ilma li jidħol mill-saqaf mil, ukoll e, jara jiskula anki dan il-velenu. Mill-240.000 e, tal-euro, tal-500.000 qed naraw li 3% biss ta' dawn il-52.000 tunellati jistaw jiġu meħuda ximkien ieħor nafu ġifiri li dan il-post eh, huwa post fejn ħafna il-mijiet importanti u hemm riskju idroloġiku katastrofi kbira. Nafu ġifiri li eh, se jsir ħafna dannu ukoll fil-żona eh, agrikola ta' Dinħawi u li jilħaq ukoll il-Laguna ta' Venezia. Dan is-sit ukoll kien hemm U kol rajna li kienem diversi trombi tar daw dawn l-inħawi. Mill-2007 hemm ukoll ir-riskju ta' nirrien. Dawn il-katastrofi ambientali em, verament huma esposti għalhom imħabba din l-azienda CNC. Anki iġifiri f'dan il-luogi ta' sit ta' interess Minn mindu ila xar snin issa li inalqet il-fabrika ta' dawn il-veleni, imma l autorità italjani xej mamlu biex jaraw li dan is-sit jiġi imnaddaf li jasmata li se tilħa eh, is-somma ta' 10-12 miljun ta' euro biex tiġi mnatfa. F'Diċembru tal-2014 ir-Reġjun tal-Veneto eh, ħareġ miljun u 500 euro biex jiġu trasportati dawn ir-rifjuti. Imma dan eh, ma sarx. Anki jekk il-post il fej edha il-fabrika huwa ta' interess pubbliku. Nitolbu l istituzjoni ta' Bruxelles biex jitolbu l autorita l-Italja biex jisolvu l-problemi anki jużaw il-fondi Ewropew u dan fl-iqtar żmien għax il-konsekwenze għal eh, saħħa ta' ċittadini hija kbira hemm ukoll iż-żona termali ta' Parko Kolli Eugenaj li hija verament viċin ta' din il-fabrika CNC. Thank you very much. Now I give the floor. Grazzi. Ħafna nisimgħu issa il-Kummissjanu, is-Sinjura Madalena Capruso. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nirringrazzja l-petizjonant tal-li ġi hawnhekk jiltaqa' magħna u l-għamlilna din il-preżentazzjoni. Da il-petizzjoni l komissjoni rċevita fl-2013 u matul il-2013 u 14 aħna studjajna il-kas ħadna ħafna interess li tkun tatjajna l awtorità l-Italja li rispondowna ehm, il risposta tagħhom it-tweġiba kienet tissotisfana skont l-informazzjoni li ġibna mill-autoritajiet. Wara li kien sar il-monitoraċ u l-autoritajiet tal-Italja raw li dan is-sit fih kien hemm skart perikolus u eh, kien suġġett ankola proċedimenti kriminali, il-kumpanija ġitornata biex tnadda fis-sit l-autoritajiet eh, stipulaw li jina 500 500.000 ta' euro pala garanzija għal eh, kontra l-kumpanija 200.000 euro ta' dawn il-fondi ġew motija għat-tnendi fl-2009 u 500.000 ġew allokati fl-2011. l-autoritet tal-Italja għalunna u koll li it-tniddif, it-tindif imbeda. U l-petizjonat qed jedinna illum li il-fondi li aħna rajna li jintużaw biex jisir dan it-tindif mhux se jkunu biżejjed imma il-Kummissjoni għadda marċeviċ marċeviċ iktar informazzjoni wara l-2013 u 14 U l-investigazzjoni konna laqnija dak iż-żmien, jiġifieri jekk xi elementi ġodda min-naħa tal-petizzjonant, hekk joġbok tina din l-informazzjoni u aħna nerġaw ninvestigaw. Jekk dan eh, ikun hemm bżonn li nagħmluh. Grazzi ħafna. Grazzi. Sinjura Evi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, Jina naħseb li għawnek għedin nifacċjaw situazzjoni li hija serja ħafna, ovvjament. U li hemm bżonn natu ħafna attenzjoni din, natu ħafna attenzjoni dan il kasax għax jekku minnu li inataw assigurazzjoni li problema għedin eh, tiġi eh, eh indirizzata, Illum nisimaw mbagħad li dan għadu ma sarx, fej edin il-petizjoni għanda tibqa miftuħa sabiex aħna nirċivu iktar informazzjoni biex nkunu nafu eżattament sar sissa. Ma wieħed irid jerġa' jsemmi kemm hija ta' periklu din is-sitwazzjoni f'din iż-żona territorju sħiħ, territorju li eh, bazat fuq l-agrikoltura ta' prodotti tipiċi ta' anki turizmu jiddependi mħabba l-ilmijiet termali. Hija zona ta' preġu. U dan il-kas joħloq speċi ta' kankru fuq f'din iż-żona xaħġa ħaġa li ma nistgħux nippermettu naċċettaw. Ġifiri, l-awtorità l-Italja hemm bżonn jsolvu din il-problema u jaraw li din dawn l-inħawi jkunu sikuri. Meta wieħed jitkellem fuq il 200000 elf ta' euro allokati għal-tindif u għall-istudju ta zona dan għadu ma sarx u għalhekk wieħed irid jara ftit x'qed isir jew x'sar jew x'ma sarx. Dan l-istudji, l-analiżi hemm bżonn isiru mill-aktar fisa lek nitlob li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Aw xi ħadd ieħor li jixtieq Sinjura Gardini. bat Sinjura Awken, Iva, grazzi. Jiena u koll nirringrazzja in-nies li ġew hawnhekk biex jiġbdunna l-attenzjoni l-kumitat tagħna tal-petenzjoni dwar suġġett tant serju. Jiena naħseb li hija verament ħaġa tajba li hemm ċittadini li għandhom kuxjenza li jixtiequ iħarsu lill-ambjent, l-ambjent fejn nejxu dan juri sinjal u jurina li n-nies il ta' tan-nies torina li għedin fitri it-tajba anki il-nis li ġew ikellmuna hawnhekk hum għadhom fir ġifieri jixtiequ jħarsu l-pjaneta tagħna. Jiena qed nara ftit fuq dawn l-inħawi huma inħawi importanti ħafna mħabba l-ilmijiet, mħabba eh, xjoffru u hemm bżonn li inħarsuhom. U jiena, peress li din il-flaħda din il-ġimma jiena se nerġa' nirritorna eh, l-Italja u wara jiena se mmur niċċekkja x'qed jiġri wara li smajna llum eh, li smajna affarijiet li għandhom jallarmawna anki dawn il-miljun ta' euro x'sar minnhom u jien meta kuntattjajt l-awtoritajiet il-ġimgħa l-oħra ma tawniex din l-informazzjoni. Ġifieri jew ma kinux jafu għadhom ma laħqux eh, dawn iċ-ċifri kienu għadhom ma waslux għalihom ma kinux jafu bihom irid inkun naf ġara jiena. Issa, dak li ċekjajt jiena nista' ngħid li l-kwistjoni hija kontrollata b'xi mod jew ieħor għax l-awtoritajiet reġjonali u lokali qegħdin jagħmlu monitoraġġ u ilhom jagħmlu hekk għal dawn l għaxar snin mill-2005 u ħadu ħafna miżuri konkreti għamlu ħafna xogħol konkret, per eżempju sal-lum l-ambjent ta' din iż-żona imħabba il-eżat minn xi xinu mammul l-ambjent u anki dwar l-iskart li qiegħed jiġi maħżun f'din il-fabrika. Nafu li fl-Settembru tal-2013 il-komun komune ta' Pernumja għamel il-proċedimenti ta' bonifika l-estowom u il-konsorzjum kien l-esta ix-xogħol U għalek ma kienx, ma kienux għadbaqaw il-situazzjoni ta' emerġenza li kienem qabel, kienem u kol il-li kien se jimbeda l-proċess ta' tindif. Imma mux għat nitkelmu fuq 10 miljoni jew 12 miljon kif kienu qabel, imma l spejjes issa qed jitqis għal isu xi design euro għal kull tunellata. Iġifiri, il-bżonn eh, finanzjaru mhux se jkun ta' xi 10 jew 12 miljuni imma se jinżel għal xi 5 jew 7 miljuni għalhekk jiena nemmen li tajjeb li nejdu l-autoritajiet li jkomplu jsegwu, jagħmlu l-monitoraġġ tagħhom biex ma jkunx hemm eh, problemi anki fil- fil-baċini baċini tal inħawi Ma naħseb li l-autoritajiet diġaw mantiza u ilhom jaħdmu, naħseb irridu ngħidulhom biex ikomplu ma jqatawx qalbhom jużaw ukoll il-fondi li jistaw jintużaw jew jizdidu u jintużaw u kol skont il-budget tal- eh, il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali. U għalek tajjeb li jkun huwa importanti li jkompli il-monitoraġġ u nikkonsidraw li llum is-sitwazzjoni hija kontrollata imma peress li jien qed nitkellem ukoll fuq il-belt minn fejn iġijin, jiena semmur niċċekkja l-affarijiet, ħana ġorna ruħi jekk hemm xi ħaġa ġdida minn mindu jien għamiltek dan l-aħħar. Grazzi. Is-Sinjura Awken. Jiena qed nisma' u naqra. Hija ħaġa stramba. Il-flus qegħdin hemm u ma jintużawx. U l-flus jaġu jingħataw u għal boħra xejn ma jiġri, ma jintużawx dawn il-flejjes. Għadna nisperaw li x-xogħol isir. Umbagħad fir-risposta bil-miktub tejdunna li umma għalunna li għandhom jihdu azzjoni. Dawn l-affarijiet kollu klim sabiħ imma aħna il-problemi tal-iskart fl-Italja isna ilna ħafna snin intiżi ma kif isiru l-affarijiet fl-Italja. Minn dak li smajna hawnhekk eh, għandna nkunu ktar ottimisti allura. U meta rajt. dak kollox dak l-unika ħaġa li jridu l-Taljani huma li kollom iktar flus. Jitolbu iktar flus minn ma jgħidu kif intnefqu il-flejjes ta' qabel. U issa għalunna li semlu xaħġa. Mela jridu ktar flus. Dan kien il-komment zaħir tijaj. Ija ħaġa sabiħa li ktar nisuma ottimisti u jaħsbu li l-affarijiet jitċaqalqu. Grazzi. Is-Sur Valenza. It uh, was a long day, so maybe I... Inna naħdmu ġurnata kienet twila l-lum, imma skont il-Kummissjoni l-autoritet kompetenti tal-Italja bdow eh, ix-xogħol biex inatfu iż-żona. U kien hemm anki flus għal eh, xogħol li jrid isir ta' tindif kontra dan it-tniġġis. Iġifri l-awtoritajt aġixxew u għal daqstant l-investigazzjoni tal-Kummissjoni hija magħluqa. Iġifieri x'baqna nagħmlu allura ħna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet Jina nifem li jekk hemm xi żviluppi ġodda u rappresentant kif rappresentant tal-Kommissjoni qalet li jekk il-petizzjonant għandu informazzjoni ġdida huma lesti jerġgħu jiftħu l-investigazzjoni ma l-Kommissjoni għal ita għalhekk kienet insaqsi. Ma nistgħux inħalluha miftuħa le aħna nistgħu nħallu l-petizzjoni miftuħa, imma jekk il-Kummissjoni għalqiet tal-investigazzjoni għal xiex aħna nħalluha miftuħa. Sakemm il-dik tal-Kummissjoni jagħmalu aħna rridu nagħlquha wkoll. Anki jekk jekk ikun hemm affarijiet ġodda informazzjoni ġdida nerġgħu niftuha. Sinjura Gardini. Iva, grazzi, jena xtaqt ngħid xi ħaġa eh, nżid hija ħaġa stramba li meta nitkellmu fuq fattur ċar li għandu xaqsam ma' pajis u fuq xi eh, eh, fuq xi tema per eżempju ta' tliġis dejjem waħlu fl-Italja, unsemmu l-Italja kollha mela hekk. Aħna l-Italja tirċivi il-kritika ma l-Italja ukoll għandha ħafna preġi u r-reġjun tiegħi li hija verament hija fuq il-livell ta' ċellenza għal-rekċiklaċ u aħna per eżempju namlu r-reċiklaċ tal-biodegradables, tal-kompost, aħna għanna eh, livell eccellenti iktar tajjeb naħdmu minn ċertu pajjiżi. Allura, għax ikun hemm problema waħda, dejjem inwaħlu fil-pajjiż kollu fejlu un-nizlu un-daħlu fil-ħama, il-pajjiż kollu. I'm just, oh sorry, it was Jiena, skużawni, ma rridx jiena ninsulta lil ħadd. Ma naf li hemm xi postijiet fl-Italja fejn l-iskart jiġi trattat tajjeb, imma mhux fil-kampanja. F'reġjuni oħra għalulna li l-affarijiet sejrin tajjeb un bat meta morna fuq il-post rajna dizastru u meta l-tqajna ma' ċittadini ċittadini għalunna li kienu għadhom dizappuntati. Imma jena nenħu għos nisma li jeżisti pajis perfett, imma jena ma kelli lebda l-intenzjoni li ninsultak, sinjura. Maybe you two can go out and have a... Forsi jintom u kol staw toħorġu u tiħdu kafe fl-imkien, tiħdu. <laughs> With absolutely just sugar, no poison at all. Ovvjament bit-sokkor biss, lebda valenu. Mu qed nara l-ħadd aktar li xtieq jitkellem dan l-istadju. Aħna għandna numru ta' proposti li biex nħallu l-petizzjoni eh, miftuħa, però hemm uħut li jixtiequ jalquha. Għalhekk minħabba l-fatt li l-Kummissjoni, servizz tal-Kummissjoni Ikonkludew li l-autoritajt kompetenti jistaw jiedu miżuri adegwati huma m'għandhomx l-intenzjoni li jkomplu investigaw il-kas minħabba l-fat li l-informazzjoni li għanna mis-segretarja tal-Kummissjoni u l ġivini il-biraħt l-ula nkunu nistgħu nagħmlu dan li ġej li aħna bħala Kumitat tal-Petizzjoni nibatu ittra mill-ġdid l awtoritajiet Taljani u niġbdulhom l-attenzjoni dwar is-sitwazzjoni preżenti u anki nirriflettu dwar dak li intqal mill-petizzjonista u anki nuruhom l-informazzjoni li teżisti u ngħidulhom li sabilħa aħna qed inżommu għajnejna fuq din il-kwistjoni, però ma nistgħux nżommu l-petizzjoni miftuħa minħabba l-fatt li m'hemmx sustanza ġdida fuq dan il-każ. Inkunu nistgħu nagħmlu dan u mbagħad nagħlqu l-petizzjoni f'Nira Evi. Jiena naħseb li għandna nżommu l-petizzjoni miftuħa sakemm aħna nirċievu tweġiba mill-Kummissjoni u aħna jkollna l-elementi fidejna sabiex bekk inkunu nistaw najdu li il-proċess ta' rizoluzzjoni qed jisir f'dak il-każ nistgħu nagħlqu l-petizzjoni, però jiena naħseb li hemm fattieħor. Il-fatt li ma nistgħux nidu deċiżjoni għaliex hemm bosta gruppi nieqsa. Jiena naħseb li nagħlqu dan il din il-petizzjoni minnar l-opinjoni ta' gruppi oħrajn mhux ġust. U għalhekk ma nistax nifhem kif nistgħu nagħlqu petizzjoni bħal din, speċjalment meta l-problemi qiegħda hemm hija waħda gravi u għalhekk jiena ma nixtieqx ngħix kieku dejn l-entfil taskart li miex eh, sigura, u għalhekk jiena kieku nixtieq li l-petizzjoni tingħala jekk ikun hemm azzjoni li tittieħed. Signora Vallina, Iva ħna wkoll naqblu li nidu dan li għanna nżommu l-petizzjoni miftuħa sakemm il-problema tiġi solvuta aħna wkoll konxi tal-fatt kif eh, l-affarijiet jaħdmu normalment, u allura l-aħjar ħaġa u li nżommu dil petizzjoni miftuħa. U anki nżommu għajnejna fuq eh, kif qed jiżvolġu l-affarijiet. Imbagħad ġela darba jsolvew il-problemi aħna nagħlqu l-petizzjoni. kien, jina jiena wkoll naħseb li tajb li nħallu petizzjoni miftuħa għaliex eh, aħna qed insegwu din il-petizzjonijiet u ħafna drabi meta nindunaw li l-affarijiet mhux sew, il-petizzjonijiet ikunu nalqu. U għalhekk hawnhekk irridu naqraw l-affarijiet kollha, naraw li l-affarijiet jingħalqu ta' veru li il-flus qegħdin hemmhekk u li dak li għallu nawa minnu, mela aħna rridu najdu li għet insegwu dan din il-petizzjoni u nittamaw li fl-ħar mill-ħar inkunu nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni fi żmien adegwat, però forsi tajjeb li nħallid il-petizzjoni miftuħa. U ma nafx xandu jikkonvinċina biex nalqu din il-petizzjoni, għana ser insegwuha. Grazzi tas-semela ser nżommu din il-petizzjoni miftuħa. Ovvjament, sakemm aħna nkunu nistgħu insegwu il-proċess ta' tindif ...ternibatu nibatu itra li l-autoritajiet kompetenti fl-Italja u bekk namlu referenza l iskambju ta' diskussjoniet li kellna f'dan il-Kumitat illum. Jiena kontet niprofa nisma l-proposti differenti, ma nistax nala din il-petizzjoni, pero uħut minkom u ma koordinaturi u dak li ser najdilkom u li tassikuraw li jintom għandkom il-membri li kunu prezenti fiħdan il-komitat. Għalija din hija ħaġa naċċettabbli li l-gruppi politiċi il-PPE edina hawnhekk, il-GUE edina hawnhekk, pero il grupp tiegħi mhux ija taw. Mawx membri tal-SND, għandna membru wieħed, mhux il-koordinatur però. Minkejja dan, dan huwa kumitat kbir Lebda wieħed waħda minnkom ma tista' tiġġustifika li numru ta' membri huma preżenti fost dawk il-membri kollha li aħna għandna f'dan il-kumitat. Jiena naħseb li hawnhekk għandna nħeġġu xulxin sabiex nieħdu sem mix-xogħol li qed jiġi eh, diskussa hawnhekk. Mela aħna konkludejna fuq dan il-punt u ngħaddu għal punt li jmiss li hija l-petizzjoni 0921 tal-2012 rigward il-nuqqas ta' trasposizjoni ta' direttiva dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol. U għalhekk nixtieq nagħti il-kelma lill-Kummissjoni minħabba l-fatt li il-petizzjonant mhux hija preżenti u il-membru tal kummissjoni hija Sasha Garber. Grazzi tassew mela fl-2012 il kummissjoni rċeviet il-ment mill-petizjonant li l solament tal-liv annwali tal-impiegati fid direttorat ġenerali għall-assistenza soċjali protezzjoni ta' tfal fil-pajis ta' Gorx fil-Romanija tnaqsu bġurnata għal kull 10 ta' lif ta' Mart li jittieħdu din għajmet il-kwistjoni tal-kompatibilità ma' artiklu 7 tal-direttiva dwar il-ħin tax xogħol li għandu x'jaqsam mal dritt tal-flus li tħalsu għal-liv annwali, liv minimu, u anki kien hemm il-każ ta' Schulz Hoslef li jgħid li il-ħaddiema li jkunu blif tal-mart ikunu intitolati għal-liv annwali u għalhekk komplu jakkumulaw liv annwali anke meta jkunu morda. U jekk il-perjodu li jkun ġiskedat skedat minn qabel jaħbat mal-lif tal-mart, u ġifri inti timrat waqt il-liv tal- fil-waqt il-tajjal tijak inti xorta tkun intitola tal-liv annuali. Għalek dan id-daw l-Komissjoni Ewropea konsultat mal autoritajiet nazjonali fl-2013 sabiex tirċivi stampa ċara tal afas legali fuq il-livell nazzjonali. U fil-fat, ndunajna li il- dispożizzjoni rilevanti fil-kodiċi tax-xogħol tar-Rumanija artiklu 145 kienet joħloq problema li xkien jagħmel referenza għal fatt li l-liv annwali inti ikollok liv annwali skont il-proporzjon ta' xogħol li inti taħdem. Ġifieri inti ma tirċevix liv annwali jekk inti tkun marit. U għalhekk apparti minn hekk hemm deċiżjoni teħdet mill-gvern u żewġ ordnijiet mill-gvern li jirregolaw il-kondizjonijiet tax-xogħol ta' setturi kollha pubbliċi fir-Rumanija li ma kienux qed ikunu konformi ma' drittijiet kif diġà tilkom taħt artiklu 7 ta' direttiva dwar il-ħin tax-xogħol u anki deċiżjoni tal-qorti. U għalhekk dan id-daw l-Kummissjoni għalqet il- l-informazzjoni u l-eżerċizzju ta' skambju ta' informazzjoni fl-imkien ma' Rumanija u ħarġet itra ta' notifika fi frar is-sena li għaddiet u fil-fatt kif tistgħu taraw dan huwa l-ewwel pass fi proċedimenti ta' ksur. Bħala tweġiba l-awtoritajiet tar-Rumanija informaw il-Kummissjoni li huma ma kontestawx l-analiżi u għalhekk huma ikkonsidraw li kien hemm inkompatibilità u li ta' kienu ser jamendaw il-qafas legali. U għalek issa f'jannar ta' din l-istess sena il-kodiċi eh, ta' xogħol inbidlu u issa insibu mod speċifiku li periodi ta' mart eh, jew eh, mart waqt ix-xogħol għandu jitqis bħala periodi ta' attività xorta waħda, ġifiri wieħed ikun jista' jakkumula l liva annwali u jgħid ukoll jekk il liva annwali jaħbad ma' perjodu ta' Eh, leave, sick leave, inti li fanwa tijak xorta iġi akkumulat u jekk inti tkun marri tal-perjodu twil ta' żmien inti tista' tibqa' titolat li tieħu lif kollu li tkun kumulat u ma stajċ tieħu minħabba li kont marrit. Fi stadju aktar il-qudiem b'kerri period ta' 18 sar li huwa aktar ġenerus minn dak li talab talbet il-qorti tal-ġustizja li kienu 15 il xar, ġifri hemmhekk hemm pass kbir fil direzzjoni tajba. L-autoritajt nazjonali informawna u kol li issa huma tippjanaw li jamendaw l-ordni tal-gvern suppost sissa għalmenu matul dawn ix-xhur resqu abbozz lil gvern u dan għandu jiġi adottat qabel it-tmiem ta' stin is-sena. U s-servizzi tal-Kummissjoni wkoll ser ifakru lill awtoritajiet nazzjonali li iż-żewġ deċiżjonijiet tal-gvern u kol jeħtieġu jimbidlu sabiex jirriflettu l-bidliet fil-kodiċi tax-xogħol u fl-ordni governmentali. Il-Kummissjoni ser talaq din il-proċediment ta' ksur hekk kif il-regoli kollha nazzjonali u leġiżlazzjoni tkun konformi ma' direttiva tal-ħin tax-xogħol però bi pjaċir nista' ngħidilkom li dawn il-passi ittieħdu u fid-direzzjoni tajba wkoll. Grazzi tassew ta' dak l-aġġornament. Fil-fajl intom tistgħu issibu litra minnata l petizzjonant fejn juri dispjaċir tiegħu l messax ikun preżenti fostna eh, l-isem tiegħu għasorin Stellajn Torop u ta' bilħad dinja petizzjoni li aħna verament inkunu gburin bija. U mux eh, gburin bisħiħ, pero rridu nkunu gburin bil-rezultat li ksibna. U għalek, issa nishtiq li niproponi nalqu din il-petizzjoni u ser namlu għek fl isfond ta' dali ser najd. Din hija storja ta' suċċess tal-Komitat ta' Petizzjonijiet, il petizjonant għajjem il-kwistjoni fl-2012 il-Kommissjoni ta' Terrejazzjoni fuq din l-allegazzjoni ħadet nota ta' trasposizjoni zbaljata bat et kif suppost Eh, notifika kif suppost u din waslet biex nirranġaw din is-sitwazzjoni għalhekk il-petizzjoni issa tista' tinala. Dak li nistgħu nagħmlu nistgħu eh, il-fajl il-Kumitat tal-Impjek bil-dokumenti memuża u anki l-rappresentanza permanenti rumena u fejn nitolbuhom li huma komplu jsegwu din il-kwistjoni għalhekk nistgħu ngħidu li din hija petizzjoni aħħarija. Intom taqblu eh, taqblu miħaj? Mela jina xtaqt il-zit najt, mia president, għalli xina xtaqt nissuġġerixxi li nalqu din il-petizzjoni għaliex f'Diċembru il-Parlament Rumen adotta il-kodiċi ġdid tax-xogħol din daħlet fis-seħ u għalek din il-problema ta' tnaqis ta' ġranet mill-liva annwali, din il-problema ġiet solvuta u problemi oħra ġew solvuti permezz ta' l-adozzjoni tal-kodiċi ta' xolfrumanija. <laughs> Eżis kollegi, dan huwa minnu, nishtiq ukoll ngħid li f'din litra min-naħa tal-petizzjonant intom tistgħu taraw li u kuntent jiena ser nikwotaħ u għal. Iva nista' nistqar jekk ir-Rumanija ma kienx stat membru tal-Unjoni Ewropea, it-talba tkun għadha ma solvuta. U għalhekk u jishti jirringrazzja l-istituzzjoni kollha Ewropej li kienu eh, qegħdin hemm biex isolvu t-talba tiegħu. Pero u wera wkoll daqsxejn eh, dispjaċira li xħa ħafna żmien dan il-proċedura ħadet ħafna żmien, tliet snin biex eh, tasal fit tmiema Aħna na nieħdu nota tal-ilmenti tiegħu unħaffu nħaffu kemm xi aktar il-proċess. U fil-fatt aħna qegħdin eh, fuq l-iskeda tagħna, però aħna qed nindirizzaw kollox. Kważi qed naġġornaw il-petizzjoni tkollha għallek. Eżis eh, kollegja minna xogħol eċċellenti u nista' ngħid li nħossni aħjar minn dalodu. Grazzi tassew u nistaw anki forsi nikkonkludu sakemm xaħat ma jistiqx jitkellem. Signora Valencia, Iva, jina naqbel miegħek għandna nalqu din il-petizzjoni perek aħna nħarsu lejn l-awla għazzanna inqas membri minn qabel. U allura persuna qalet li ma nistawx nagħlqu l-petizzjoni minħabba l fat li nix membri biżejjed, però li ejja nagħlqu din il-petizzjoni. Iva dan huwa każ ċar Liħor ma kienx hekk, il-protesta qabel ġiet ikkontestata u għalhekk ma kontx ser nalaqa. Nirringrazzjakom, ringrazzjakom għallum u narakom id-darba li jmiss. Grazzi.